l tal-President tal-Kunsil, bon l-odwa tajba l-onorevoli membri u kollegi. Għatu bidu għad-diskussjoni, niftħu s-seduta, l-ewel punt. U dwar rekomendazzjoni ta' Sofija Intvelt dwar iftajim fuq l-Unjoni Ewropea u l-Stati Uniti fuq l-użu trasferiment tal-drittijiet tal-ismijiet tal-passiġġieri l-Departiment tal-Homeland Security ta' Stati Uniti. Issa, is-Sinjura Indveld, erba' minuti. Grazzi ċer, l-odwa tajba li kullħat, kollu tajba kommissarju. Illum eddin u proċess illi beda f'Marzu l-2003 u inna naħdmu fuq di il f'dan il-ftejjim transatlantiku għal disa snin u jkunx ikun il-vot tal-lum naħseb li konklużjoni li nistaw niġbdu minn issa huwa li eh, hija diżappuntati ferm illi wara disa snin ta' negozjati ma' l-ikbar ħabib u għalleat tagħna aħna nistgħu biss noħorġu b'tejjim illi jagħti appoġġ ta' nofs qalb minn sala mifruda. Aħna rridu issa minnum il-qudiem minħarsu ktar mill-qrib lejn kif ser nitrattaw il-relazzjonijiet ma' bibtana transatlantiċi u xan tfisser l-Unjoni Ewropea fi sħubija transatlantiċi u jekk nistgħu nqisu ruħna bħala dajfa meta mqabbla mal-imseħeb tagħna. Kif tafu kubitat li vota xi ġimatilu u Eh, sfortunatament eh, rifjutaw il-rekomendazzjoni tiegħi jien nivitaw kontra l-ftehim tal-Unjoni Ewropea u Stati Uniti allura il-Komitat Libe jirrakomanda illi nadottaw dan il-ftehim. Iżda jiena naħseb illi kulħadd jew kważi kulħadd kważi kull min ser jivvota favur illum xort għandhom sensila ta' mistoqsijiet. L-ewwel qed nixtieq ngħid xi ħaġa dwar l-elementi ġdid li hija d-dikjerazzjoni tal-Kummissjoni Ewropej li aħna rċevejna l-bira u jiena biex ngħid dritt eh, personalment eh, ma jbiddilli xejn. Ma jħaddan ebda element ġdid huwa sempliċiment l-interpretazzjoni tal-Kommissjoni Ewropea u l-għażmija ti fuq l-Istati Uniti. Allura ma ġennix li nbidlu femta, femitna. Issa, rigward il-rezoluzzjoni tal-GUE, li dan nresquh qudiem il-Qorti tal-Ewropea tal-Ġustizzja għalkemm di xi ħaġa li jiena mħajra ħafna li nagħmilha xorta oħra jiena demokratika u jiena ma tantx nixtieq li nagħmlu outsourcing tal-taħid ta' deċiżjonijiet politiċi l-istituzzjonijiet oħrajn. Naħseb li din is-sala għandha terfa' responsabilità tagħha jiena naħseb li hemm ukoll xi mistoqsijiet oħra li nixtieq nagħmel il kummissjoni Kommissjoni għandha l-interpretazzjoni taħħa ta' artiklu 4 fuq il-purpose limitation. Iżda jiena xorta nixtieq nismaw, naħseb illi ħafna kollegi li jixtiequ jisimgħu kif intom taslu konklużjoni li l-użu sistematiku ta' data l għadnijiet oħrajn huwa esklus espliċitament. Jiena nixtieq inkun naf li ma' klim f'artiklu 4 iwassalkom għal dik il-konklużjoni. Kif inti tista' tinkonkludi illi l-użu tal-data tal-PNR ranijiet ta' saħa pubblika tal-politika ta' migrazzjoni ta' dwana huma esklużi espliċitament u kif huwa li l-użu tad-data dawk l-anijiet imsejjes fuq artikli 88 u 87 fuq il-kooperazzjoni bejn il-pulizija u l-entitajiet tal-ġustizzja. Kien hemm ħafna li wkoll għal dwar il-perjodu taż-żamma apparti jek rigward il pushant pull. Inti jattajt li l-pull ħajkun bis fil-kazijiet eccezzjonali meta immens. Iżda nixtieq nirresqalkom xi ċifri li aħna rċevejna mill-Assoċjazzjoni tal-Linji tal-Ajru Ewropej, xi ċifri tal-2010 l-2011. Li jgħidlek li ehm, ad hoc pools għexiren ta' eluf ta' drabi f'ġurnata. Nasa per esempio Deċembru 2010 82,500 eh, pull ad hoc individu sar kuljum. Kif nistaw naraw pala eċċezzjonali di? Rigward ukoll ikoll eh, il-rinviju eh, ġudizzjarju. Inat jgħid illi ebda dritt minn dan il-ftajim jista' jitneħħa minn persuni legali. Inti kif tista' takkonkludi illi hemm dan ir-review um, għal uh, sħiħ għal ċittadini Ewropej? Jiena nifhem illi ma fadalix ħin, allura nitkellem sa wara dibattitu, grazzi. Grazzi, Onorevoli Indvelt. Grazzi, Signora Indvelt. Issa, fissem is-Sur Botskov, fissem il-Kunsil 3 minuti. Grazzi, President, membri, Kummissarju Marstrom. Grazzi tal-li tajtuni għadċans li nitkellem hawnhekk illum fostkom fl-okkażjoni ta' dibattitu tagħkom fuq din il-kwistjoni importanti tant li hija wkoll kwistjoni importanti ħafna. Nixtieq nitkellem dwar xi konsiderazzjonijiet ġenerali li dan il labbozz iwassal għalih u eh, li dan l-abbozz ehm, jitkellem dwaru. Rigward il-skambju ta' dejt tal-PNR bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti fuq il-Aġenda Transatlantika għal ħafna snin, aħna rċevejna iktar u informazzjoni dwar l-importanza tal-użu tal ta' dejt tal-PNR meta qed nitkellmu dwar li nprevjenu u nġildu kontra eh, kriminalità transkonfinali serja. U jiena għalija m'hemm dubju ta' xejn illi din informazzjoni tal-PNR hija għodda importanti ferm biex l-awtoritajiet tal-forzar tal-liġi ikunu jistaw jizawhom fxol. Għanna eżempji konkreti ta' dan. Kif dan isir? Iżda ma jfissirx illi għanna jkollna domandi għal dawk l-autoritajiet illi għandhom jużaw il-PNR. U għaliex il-ħarsin tal-ċittadini tagħna, tal-privatezza tal-ċittadini tagħna għandhom għandha dejjem tiġi fuq quddiem meta titkellmu dwar li niġildu kontra kriminalità serja. U dan japplika ovvjament kemm jekk qed nitkellmu dwar l-awtoritajiet fih dan l-Unjoni kif ukoll fil-pajjiżi terzi li għana qegħdin naħdmu magħha qed nippruvaw niġil fejn nippruvaw niġildu kontra din il kriminalita serja. U dan il-labot iħaddan ħafna garanziji ġodda illi l-autoritajiet Amerikani kienu impenjaw ruħhom għalihom li dejjem japplikaw meta l-informazzjoni tal-PNR tiġi trattat il-ftejjim mhuwiex perfett, mhux 100%, iżda l-autoritajt Amerikani għamlu ħafna affarijiet biex jippruvaw e, jiltaqgħu jisibu jisibu flimkien xi triq tan-nofs magħna. U naħseb li dan l-ajar nistgħu nagħmlu fiċ-ċirkostanzi li qegħdin fihom. Niftakru illi dan li qed niddiskutu hawnhekk illum mhuwiex it-timim tad-dialogu transatlantiku fuq l-użu tal-PNR Jina nishti narra fil-fat illi Parlament Ewropew ilu lest u ilu eh, impenjat li jġilet għal favur il-privatezza tal-ċittadini tijaw. Għatan u għuħed mill-eżempji ċari dan eżempju ċar l-iktar eżempju ċar jista' jkollna. għannek għanna tekst ċar u d-dimna, tekst b'saħtu għal li jagħti lok għal negozjar miġdid mal-Parlament. Aħna neġukom illi tappoġġaw il-dokument għaliex dan ser jaċċerta illi ċittadini Ewropej kif ukoll linji tal-ajru jkollhom il-ħarsin ta' drittijiet tagħhom u l-interessi tagħhom, iżda fl-istess waqt qegħdin nimgħatu messaġġ ċar illi wara it-Trattat tal-Lisbona, tħul fis-seħħ tat-Trattat tal-Lisbona, l-Unjoni Ewropea qiegħda tipproduċi riżultati tanġibli fl-istess waqt aħna se nkunu qegħdin nuru d-dinja li s sanijiet tal-Unjoni Ewropea qed jimxu spalla ma spalla meta hemm affarijiet diffiċli wieħed irid isolvi. Grazzi. President eh, tal-Konsil, issa naddu għal Komissarju Malmstrom 3 minuti. Grazzi, Sur President membri onorevoli tal-Parlament, Ministru, il-Kommissjoni tirrakkomanda li l-Parlament jagħti l-konsens tiegħu għal tliet raġunijiet għal dan id-dokument. L-ewwel net għaliex kif qalu koll il-Ministru eh, fisem il-Kunsill illi l-awtoritajiet tal-liġi għandhom bżonn dan il-PNR biex indirizzaw it-teddidiet illi l-Unjoni Ewropea u Stati Uniti qegħdin jabdu biċċa magħhom. Tini net għaliex dan huwa titjib fuq il-tejm li diġà għandna. Inti għetli li biex il negozjah dan il-punt U t-tielet ħaġa diffiċli naraw alternattiva oħra li tista' servi l-interessi tal-linjin tal-ajru u l-passiġġieri tiegħu. Dwar id tal-PNR, kien hemm ħafna provi li ġew imres għal komitat tal-Libe f'ħafna ħafna importanti li nġidu kontra terrorizmu biex niġġieldu kontra traffikar ta' droga u traffikar tan-nies. Per eżempju, il-PNR edar wall essenzjali meta per esempio konna ġejna biex niġildu kontra kazi ta' terrorizmu ta' Mumbai, ta' Times Square u il-kol rajna dwar l-atroċitajiet li setaw kienu rizultati rizultat f'dan il-kazijiet. It-tieni ħaġa dan huwa titjib tassew kbir dak li huwa il-ftejm tal-2007 huwa abbozz aftajim li komissjoni kienet rsqet il-Kumitat tal-Libe f'Mejju konna tlabna l-għajnuna ta'kom u għamilna xogħol kollettiv tajjeb biex jippruvaw nġelu l-Istati Uniti biex jagħmlu konċezzjonijiet allura dan u eżempju tajjeb ta' kif dan it-trattat jaħdem ma' tliet istituzzjonijiet jaħdmu għal sinjali tajbin mill-Parlament Ewropew kif ukoll mill-Kunsill sabiex il-Kummissjoni ħajkun ċar fin-negozjati tiegħu mal-Amerikani. Dan ix-xogħol kollettiv wassal għal iktar ċarezza, iktar reċiproċità kif ukoll ħarsin aħjar ta' drittijiet tal-passiġġieri meta niġu għall privatezza. Mingħajr ma ndajfu l-effett tas sistema tal-PNR kif ukoll is-sikurtà miż-żewġ naħat tal-Atlantiku. Dan ifisser ukoll illi it li aħna esprimejna fi rezoluzzjoni sentejn ilu d-drittijiet u ta' proporzjonalità u ħarsin d-drittijiet tal-bniedem min jitħol xirqaqat dan il-ftajim. Dan il-ftajim meta qabla ma' dik li aħna hija huwa tekst li huwa wieħed vinkolanti e, bil lingwaċ adegwata li xi saħħaħ ir-reċiproċità u s-sigurtà tal-Unjoni billi jobbliga l-Istati Uniti illi jaqsmu ħtiġijiet tagħhom tal-PNR mal ta' forzar tal-liġi fl-Unjoni. Hemm limitazzjoni qawwija fuq l-anijiet eh, dwar ehm, li bjom jistgħu jintużaw data tal-PNR jena smajtu kol l-argumenti kontri u kif ukoll l-ġessjoniet minn rapporter jena nixtieq naqra isqarrija fissem il-Kummissjoni. Il-Kummissjoni tqis illi dan it-tekst iwassal għal ambitu ċar u sot eh, u li jitkellem dwar kriterji li bijom il-PNR tista' tinġabar u tintuża u dak li għanna f'artiklu 4 ċerta illi il-purpose limitation hawnhekk huwa E, allinjat mal-liġijiet tal-ħarsin tad data u l-privatezza. Il-għanijiet illa liġ il-PNR jistaw jinġabru ma limitati prevenzjoni, sejba u prosekuzzjoni ta' reati ta' terroristi e, u ċertu e, reati internazjonali u dan juri għal darba il-definizjoni ġifijat nejt kelmu dwar reati transkonfinali kif ukoll eh, reati kriminalità u eh, rridu wkoll nħarsu eh, jienu sawa kif għal jekk huwa meħtieġ mill-qorti dawn huma eċċezzjonali immens kif rajna fl-użi tagħhom f'artiklu 3 artiklu jċara kif PNRs relevanti meta il-persuni vjaġġaw minn u lejn l-Istati Uniti. Dan dan ir-rigward il-PNR jgħid biss li skont l-ambitu u lan tiegħu jintuża biss biex identifika persuni li jeħtieġu iktar eżaminazzjoni dan mhuwiex ehm, kriterju addizzjonali għal proċessar tad-data. Artiklu b'erba' jgħid illi dan huwa mingħajr preġudizzju għal l-inforzar tal-liġi domestika jumkella proċedimenti legali fej kun hemm violazzjoni ta' dawn ir-regoli għall-użu u ġbir tal-PNR dan u hemmhekk biex jiċċara illi seta' domestiċi mhumiex affettwat mill dan il-ftejjim fl-użu tal-PNR. U din il kjerifika ma taffetwax laqas ma twessa l-għanijiet li taħtom jista' jintuża l-PNR rigward il-mekanizmu ta' attivazzjoni taħt il ftejji mingħajr preġudizzju għal ftemiet oħrajn li jem dan il-mekanizmu il-Kommissjoni se tfittex informazzjoni dettaljata u ta' ħafna informazzjoni għad dispożizzjonijiet artiklu 4 u l-mod speċifiku aħna użu tal-PNR taħt eh, artiklu wieħed tal-ftehim jgħid illi f'kull każ fejn il-PNR intuża jew għall-użu personali ta' persuna jew inkella kontra eh, jekk wix eh, taħt talba ta' rati skont il-ftehim. Huwa aħna kolla komissjoni jidu niġu informati bisħiħ minn daw l-aspetti kollha biex ikonna rapport bisħiħ li l-Parlament u l-Kunsil hekk kif hemm inniżel f'artiklu 23 mingħajr daw minn fit-tmiem tal-ewwel reviżjoni konġunta u uh, u wara ċertu reviżjoni oħrajn. Wara reviżjoni konġunta, il-Parlament jgħid riżoluzzjoni il-, um, perspettiva tijaw fuq il-deficiti u l-nuqasijiet kbar f'dawn il- um, ftejjim u aħna nittolbu lill parlament illi jisu din it-talba politika b'attenzjoni kbira jekk jiddeċidu jekk jagħmlux proposta b'rabta siħa mal-proċeduri kompetenzi li hemm taħt artiklu 218 tat trattat. Wara li għadda naħkollu nixtieq nitkellem dwar xi punti oħrajn il-ftejjim inaqqas il-periodu ta' zamma li fija tista' tinżamm il-PNR minn 15 għal 10 snin għal kriminalità reati serji transazzjonali huwa bissa għal reati nazzjonali li din informazzjoni ħat intuża 15 sena e kifem fil-dak li għanna bħalissa. Eh, Il-PNR ħajkun depersonalizzat xi xhur wara li jindbat il-linji tal-ajru biex bekk ma jkunux jistgħu eh, jaraw eh, wara ftit xhur min eżattament li ma persuna qed dwara biex ukoll nipprovja niwaqfu li jkun hemm legal profiling. Dan jipprojbixxi li dan iseħ eh, għaliex persuna dejjem trid tieħu eh, deċiżjoni ma jistax isir awtomatikament bil-computers u aħna wkoll qegħdin nieħdu miżuri biex naraw din id-dejta ma tintilifx u tinkixifx il-pubbliku. Il-ftehim isaħħa il-drittijiet tal-li tal-ajru biex ikollhom aċċess mbagħad fejn jkun hemm bżonn li jħassru l-informazzjoni. Hemm dispożizzjoni wkoll fuq il-rinviju u rikors eh, l ġudizzjarju. Eh, dan jista' jseħħ biss eh, każ f'każ u dan l-informazzjoni tista' titiħed biss għall għanijiet tal-informazzjoni nifissa tal-każ innifsu biss. E, jina tmoċċar il-linji tal-ajru kollha irridu jagħmlu trasferiment ta' data permezz ta' metodu push fis żmien sentej u għana e, il-Kommissjoni jiġi taċċertata li linji tal-ajru huma lesti li jagħmlu din il- e, l-investiment fi żmien f'waqtu. Dawn il-kondizzjonijiet huma limitati biss għal każijiet eċċezzjonali li jistgħu jużaw il pull Ħafna każijiet push ma kienx in-norma, issa l-push huwa n-norma u minflok il-pull huwa eh, eċċezzjonali u dan ħajkun verifikat bissieħ bil-Kummissjoni. Apparti jekk biex naraw illi il ftejim huwa applikat mod tajjeb hemm ħafna nuqassijiet u ħafna entitajiet minn barra minn barra kif ukoll minna ta' eh, ġewwa tal-Homeland Security aħna rridu evolwa sieħa wara erba' snin sabiex dan ikun effettiv, jrid ikun hemm records tal-logs tal-proċessar tal tal-PNR. Dan huwa għandu Sam ħafna ma' regoli tal- riżoluzzjoni tal-ilmenti li għana ma' l-Istati Uniti. Naf li hemm ħafna li ufta mis mistoqsijiet jaħsbu li deċiżjoni diffiċli xaġa li jiena nifhem bisħi, nirrispetta bisħi u jiena lesta mis mistoqsijiet din ftehim internazzjonali. bħal kull tejm internazzjonali mhuwiex mhix perfett 100%, irrid irridu nċedu u nagħtu ftit u nieħ mhux nieħdu biss. Kenna dan l ftajim ta' bots mejju li aħna batnikom fil-Kumitat Libe u kien tentuna istruzzjonijiet ta' xanna bidlu. barna lura mal-sejba tagħna tal-Istati Uniti minn ħafna dan it fuq il-purpose limitation fuq l-ambitu fuq il-periodu ta' zamma u l-bqija. U issa għandna ftajim illi jirrispetta illi l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Europea biss jista' naslu għall-aħħar dwar il-nuqqas ta' alternativi aħjar. Il-negozjati, iktar negozjati ma' l-Istati Uniti miex għazla. Xter jiġri jekk inti per eżempju, ma tivvotaw kontra l lu Mella ħankun għamlu ħafna ħsara r-relazzjonijiet transatlantiċi għaliex din id-data ser tinġabar xorta waħda u aħna ser nuża nitilfu opportunitajiet importanti ħafna li ninfluwenzaw din il-politika fuq l-użu ta' din id-data. Barra minn dan ħankun għandu ħallu lini tal-ajru f'sitwazzjoni diffiċli ferm għaliex huma ħajkunu mbagħad mitluba it trasferiment ta' data imma mhux se jkun hemm bażi legali fl-Unjoni Ewropea biex jagħmlu trasferiment ta' din id-data. Jibi ħankunu flimbu legali u id-daħar ċerti konsekwenzi wkoll fuq passiġġieri f'din situazzjoni tan diffiċli. Barra minn dan, aħna musa nkunu qegħdin inħarsu l-interess tal-iktar minn 48 miljun passiġġier li qegħdin tiru mill-Unjoni Ewropea s trid kull sena daħdan mingħajr dan iftajje mhux se jkun hemm regoli fin kollanti li biex ħarsu il-privatezza tal-passiġġieri. Wieħed ma jistax jeskludi li ħajkun hemm ukoll ftemiet bilaterali mal istati Uniti bejn l-Istati Membri. Iżda jien ma nistax nara illi dawn l-Istati Membri jistgħu jiksbu l-informazzjoni tal-PNR bilateralment li jmorru lil minn dak li aħna ksibna llum. U għal dawn ir-raġunijiet kollha jiena nitlobkom biex tappoġġaw dan il-ftehim. Grazzi. Grazie. Grazie, signora Malmstrom. Nistanna l-Kummissar Ungurjano għandu żewġ minuti. Mela, mela ħammorru sa għal kellima tal-partiti politiċi. U għanna l-Mister Issur Axel. Grazzi, Ministru, Kummissarju, nishtiq nirringrazzja r-rapporter għall-impen u għal xol si li għamlet ħafna mill-kritika li kenna minnħata minnant intervert naqbel maħħom imma aħna irridu nieħdu responsabilitijiet u mill-naħa tal-IPP u anke mill-naħa tiegħi jina ngħid li rridu naraw il-fatti ma rridux noqogħdu naraw l-veduti ideoloġiċi tan. Il-fatt huwa li l-Istati Uniti kellhom kienu huma responsabbli fuq il-PNR. Issa aħna ma rridux li din id-data dan il-fluss ta' data rridu nbaqfuh intom għattu dan. Aħna ma nixtiqux li ma jkunx hemm titjiriet bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea li l-Istati Uniti iva jridu jkunu jafu minn deħel fil-pajjiż tagħhom imma jiena naħseb is-servizzi legali qalu li dan il-ftejm huwa aħjar mill-alternattivi l-oħra għalhekk aħna rridu naraw ir-responsabilijiet tagħna u għalhekk aħna qegħdin hawnhekk għax aħna n-responsabilitajiet li noħodhom fis semmi iċ-ċittadini għax inkella huma jitħallew waħedhom mingħajr ebda ħarsina lek aħna rdu nkunu responsabbli fissem il-linji tal-ajru, il-kummissarju qal ikunu flimbu, ġifir ma jkunx xafu fejqedin, u jridu aħna bħala Unjoni Ewropea nuru li għandna responsabilitajiet bħala il-data protection aħna irrid naraw li kunem bilanċ bej sigurta protezzjoni tal-informazzjoni tad data għalhekk Aħna il-veru ftej mhux perfett imma jkun hemm konsegwenzi Jekk aħna ma napprovawx dan il-ftejim, aħna rridu napprovaw dan il-ftejim biex aħna niskuraw li kunem aħjar data protection għad ċittadini u rridu nkunu responsabli u nivvotaw favur dan il-ftejim. Grazzi l-surfos. Inti tixtieq tisma' din il-tweġiba, iva jien għandi tweġiba għal survos u għal grupp eh, tiegħu intom qed tajt iva jrid ikun hemm bażi legali għat trasferiment ta' data tal-passiġġieri. Imma għaliex hawnhekk għal tletsin u nofs ma kien hemm reazzjoni għax data kienet ġi trasferita l kanada fl-assenza tal-ebda bażi legali u da, taħt dan il-programm tal-Istati Uniti hemm l-informazzjoni li tiġi trasferita mill-Ewropa l-Istati Uniti mhux għall-titiri tal-Istati Uniti. U intom hawnhekk ma tagħtux każ għalhekk għaliex bażi legali hawnhekk u mhux f'każijiet oħrajn. Prego, onorevole, prego. Eh, L'onorevole rispondi, jirrispondi, jishtiq jirrispondi, Iva, grazie. Aħna dejjem iridu bażi legali. Hija situazzjoni pjuttost ta' sfortuna imma meta meta ngħidu fuq titjiri ta' diritti ta' titjiriet eħel jaffetwa s-sovranità ta' ċertu pajjiż, għalhekk irid ikollna din il-bażi legali hija veru li aħna rridu ngħidu lek hemm bażi legali ma tkunx qiegħda hemmhekk, rridu nintroduċu waħda, rridu nagħmlu l-almu tagħna biex niżguraw li jkun hemm bażi legali, aħna qed nistennew xi minn negozjati mal-Kanada. U meta jasal waqtu l-ħin naraw li jkun hemm bażi legali kif suppost Grazzi lill-Onorevoli Vos. Issa għanna l-Sur Claude Mor Moras. Jina għet netkellem fuq il-Soċjalisti Demokratiċi. Um, vot ta' qabel fil-Kumitat li ħadna kien hemm zaħira li kienet favur dan Intom se eh, taraw xinu l-argumenti tagħna kontra dan jiena se nitkellem fuq il-favur ta' dan il-PNR għal dawn ir-raġunijiet. Aħna kellna tliet għanijiet, aħna rajn il dalftejjin bħallu maġaqalu li bħala trattat internazzjonali huwa tajjeb imma għandu ambitu wisa fuq il-terrorizmu aħna għadna l-periodu ta' zamma kien twil wis kemm il-push u l-pull methods. U artiklu 3 kien hemm ġew affarijiet oħra ġew inklużi jiena dak li qed ngħidu aħna li billi ma qbilniex kien biżejjed imma dan hija xi ħaġa xi ġudiċi li aħna ħadna ma l-ambitu kien eh, iktar mhux daqshekk wiesa u anki rejati serji ġew imnaqsa u l-Istati Uniti ma jtanx jridu jagħmlu jaqblu għal il-push u l-pull method. Ma kienem kazijiet eh, meta kienem teddit serji li qablu maħom u kif eh, għal il-kummissarju fuq il-push and pull aħna rridu nikkonkludu ċerti punti fejn hemm denkozjati pjuttost diffiċli ma kien biżejjed. Aħna naħsbu li kien hemm maġġoranza żgħira min-naħa tal-kumitat tiegħi li ħasbu li dan eħe it-trattat mhux perfett imma eħe kien hemm titjib kienem affas legali għal trasferiment ta' data bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea u kif qalu ħafna u jgħidu li trid tkun il-qada ċara l-unika waħda kontra 27 trattat bilaterali fejn memx regoli komuni, memx monitoraċ, ċittadini mandom ħarsin, U aħna nemnu li dan mhux fl-interess tal-ċittadin tal-Unjoni Ewropea. U mbagħad kien hemm diffikultajiet fejn aħna noħolqu preċedent fej il-ftehim hawnhekk issa moċċar b'mod li aħna mhux se noħolqu preċedent fuq ftajimi toħran. U jiena naħseb dawn huma kifet naraw mod ġenerali huwa tajjeb mhuwiex mhix għada perfetta ma rridu rridu ngħidu l-kummissarju lill oħrajn li aħna fil-grupp tagħna se nappoġġjaw dan il-ftehim u meta intom terġa' tagħmlu tirrevedu dan il-ftehim intom tridu tappoġġaw lilna u anke aħna nappoġġaw lilkom u toħduna bis-serjetà jekk intom tmorru li lil minn dak li intom tistaw tamlu. Issanna l-Sinjura Renate Weber, grazzi. Kollegi, dan huwa ftejim kontroversjali għax eħe, meta aħna t terrorizmu minn modi preventivi, mbagħad hemm l-interferenza għal valuri oħra, pereżempju bħal privatezza u data protection ma nistawx ma ngħidux dan. Jiena mux l-unika waħda li qed ngħid li l-ftejjim mhux konformi ma' dawn id-drittijiet. Imma data protection ta' dan edem nalizzi ċara imma l-ambitu ta' dan il-ftejjim imur li mill-li nġildu terrorizmu. Ħafna jgħidu li huwa ftejjim aħjar minn ta' qabel li fisser li mhux daqshekk ħażin daqs liħor imma jibqa' ftejjim li għandu konsegwenzi severi fuq id dritti fundamentali tagħna. Jiena nirrispetta li l-awtorità Amerikani huma interessati fiċ ċittadini tagħhom imma jiena naħseb li aħna irridu nitkellmu fuq il-protezzjoni ta' ċittadini tagħna u l-drittijiet tagħhom. Intqal li mingħajr dan il-ftehim il-linji tal-ajru se jiksru il- data protection għax hekk huma jridu jimorru uh, l-Istati Uniti jridu jkomplu jaddu l-informazzjoni ta' data. Imma u koll jridu kunem l-obbligazzjoniet push, ġifiri hemm ħafna flut involuti kemm fis-software biex huma jitrasmettu lill istati Uniti dawn l-informazzjonijiet kollha. U jekk ikun hemm linji tal-ajru li ma jkunux jistgħu jimplementaw dawn l-obbligazzjonijiet. Il-kumpaniji forsi għamlu għamma dawk barri ma dawk iż-żar jew ma jibqawx itiru jridu jalqu jow kella situazzjoni għanna bħalissa tkompli għad-denja huma jieħdu l-estrazzjoni ta' data mill-Amerikani direttament mill-computers. Jina għatmament li liġi ħażina hija aħjar mill-li ma jkunx hemm liġi. Grazzi. Issa jina Eh, nadil għal-Mr. Albrecht. Grazzi, Sur President, Signori. Tlet snin ilu il qorti tal ġustizzja viċin tagħna eh, reġat ħarġet il-verdet fuq il-miżuri ta' sigurezza u proporzjonalità fil-kontest tal-Renju Unit fejn qalet li l-ġbir tad data l-ebda għan u l-iżamma tad data ma jistux jiġu ġustifikati u ma kien imur kontra l-liġek ma kienx hemm ġustifikazzjoni. Il-Qorti Federali, l-Qorti Kostituzzjonali fil-Ġermanja wkoll ħadet deċiżjoni fuq il-komunikazzjoni tal-data u għalet u koll ikumur kontra l liġi li wieħed jaħzen il-data għal ċerti xur sakemm ma jkunx hemm xi ċirkostanzi eċċezzjonali. Il-Parlament Ewropew irrifjuta li jappoġġa dan il-ftejim li ma jir ma kux juri dawn il-prinċipji kollha. Aħna għan najdu li l-ħazna tad-data għal 15 sena miex proporzjonali u għalek għamilni ċara wkoll li jrid ikonna dikazzjoni ċara ta' lan għal ħazna tad-data u dan jrid ikun propja rridu ngħidu eżempju dan irid għal reati transkonfinali u terrorizmu għadna li koll il-profiling mhux tajjeb għax ukoll ixekkel id-data u flimkien ma dawn il-miżuri l-informazzjoni li qed tiġi użata u proċessata għal ħafna nijiet id-data qed niġbruha u din hija l-problema hawnhekk Iġifiri il-profiling għal min ikun qed jivvjaġġa lejn l-Istati Uniti. Għalhekk hawnhekk miftuħ wis dan għalhekk ma jimxiex tajjeb mal-liġi mal Ewropea u jina insaqsikom hawnhekk li hawnhekk qed niksru l-liġi internazzjonali. l-Kongress Amerikan u koll għandu dritta sovranità u għandhom impenna sovranità u ma u koll għet iġedu aktar minna biex jiddefendu id-drittijiet tal-ċittadini ma rridux nħallu l-Istati Uniti biex jihdu dan il-mizuri. Għawek għalek għet najdu aħna bħala Ewropej irri l-estilli niproteġu l-leġitimità ta' dan kollu. Iċ-ċittadini Ewropej ikunu disappuntati jekk aħna wara xar snin ta' diskussjonijiet dan il-ftejim li kien bħal ta' qabel jiġi adottat minn hawnhekk minn din il-Kamra għalhekk jiena jiena l-opinjoni tagħna huwa votaw kontra jekk tridu li aħna noħorġu bl nuri Żgur, eh, grazzi Sur Albrecht. Issa eh, għandek eh, li taċċettat id-doman lill-mistoqsija inti lesti twiġġa pal-mistoqsija qed isaqsi lis-Sur Albrecht, il-President. Għandi jina bilt miegħek meta inti tikkonsidra il-violazzjoni il vjolazzjonijiet tal tal-bnidem li aħna tkellmu fuq il-gvern tal-Istati Uniti hawnhekk imma jina xtaqt niċċara xi ħaġa fuq il-kwistjoni ta' proporzjonalità kontra għan, għax jina naħseb għal ħafna nies, speċjalment imma kunx tajjeb jekk aħna nitkellmu li aħna il-privatizzatana u dritti ta' data protection jista' jkunu proporzjonali biex aħna ma jkunx ċem terrorizmu xi ħaġa li aħna naqblu dwar ma hawnhekk hawn titkellmu. Jekk jiex għan nobli aħna nistgħu niksbu dan b'dawn il-miżuri li se nieħdu hawnhekk, hawnhekk għand il-problema. Għalhekk jiena se nivvota le illum għax jiena xtaqt nistaqsi l-opinjoni tiegħek dwar il-proporzjonalità kontra lan ta' dan. Forsi tista' tiċċara li naqra hawnhekk mela hekk joġobkom użaw il- blue card b'mod kif suppost. Grazzi għal dik il-mistoqsija. Iva, aħna l-irdu nġildu il-reati u terrorizmu, eħe, għal objettiv tagħna. Huwa importanti ħafna biex aħna nħidu l-miżuri biex nagħmlu dan u rridu naħdmu mal-Istati Uniti biex nagħmlu dan. E, dan ċara hawnhekk, imma kemm huwa vijabbli għal dajta li konna fuq nis li qasuma suspettati. U il-ġbir ta' din id-data se jkun tajjeb jekk hemm nies li huma suspettati, naħseb li hemm il-kooperazzjoni tal-pulizija li se tkun aktar effettiva, tkun aktar soluzzjoni, naħseb mhux qed nimxu fit-triq kif suppost. Qed naħlu ħafna flus fuq l-analiżi, fuq il-data u l-informazzjoni. U mbagħad is-sistema mhux qed inħalluha timxi kif suppost. Irridu aktar il-kooperazzjoni tal-Pulizija u l-infurzar u nwessaw ukoll il-lan tal-Pulizija l-xoll jistaw jamlu. jagħmlu. Issa Sur Kirkop għal żewġ minuti Kummissarju President dawk li huma qed jirrapporta fuq l-attività tal-Parlament għandhom il-kelma kontroversjali. Imma it-titjib ta' dan it-test aħna kien hemm appoġġ minn ħames membri ma' ħames gruppi anke mill-Konsilju mill-Kommissjoni jina ma naqbilx ma' rapporte Kien hemm ċerti individwali u ċerti gruppi li ma huma ma jqodux fuq dak li tajt il-Kummissjoni u negozjati bej żewġ naħat, żewġ partijiet, żewġ alleati, żewġ partijiet mhux se jkun hemm qatt ftehim perfett, imma ma nistgħux nistennew da, imma l-Stati Uniti huwa l-imsieħeb l-iktar li aħna għandna fiduċja fih u dak li rajna fil-istorja dan l-aħħar ma nistgħux ninjoraw. Ma nistgħux laqas ninjoraw is-suċċess li rajna u l-valuri li użajna l-PNR biex aħna naraw li ikun hemm prosekuzzjoni ta' terroristi u biex ma nħallux li jsiru ċertu reati f'dan il-pajjiżi. Aħna wkoll irdu nistaqsu lil nanfusna x'inhi l-alternattiva hawnhekk. 27 eh, ftejn bilaterali, lebda ċarezza legali u għall-linji tal-ajru, lebda dritt għall passiġġieri tagħna, le, dawn mhumiex alternattivi li aħna nistgħu naċċettaw u li huma tajbin hawnhekk f'din il-kamra, il-kamra, membri hawnhekk li ma jarawx dan l ftehim bħala wieħed neċessarju jridu jispjegaw dan lill ċittadini tagħhom imma jiena u l-grupp tiegħu se nivvotaw favur għax aħna fl-aħħar mill-aħħar forsi mhux perfett imma huwa importanti wa biex aħna li konna sigurta u niġġildu l-kriminalità għal ċittadini kollha Ewropej. Iva, Sur President, ċittadini tagħna għandhom dritt li huma jivvjaġġaw b'mod sigur. Grazzi l-Sur Kirkop. Issa ħna għanna żewġ tal-bit biex kunem jamlu l xi mistoqsijiet. Sur Kirkop, inti lest li twieġeb għal żewġ mistoqsijiet li se jagħmlulek? L-ewwel net s sur Watson. Grazzi Sur President. Eħel, il-protezzjoni ta' ċittadini tagħna mit-terrorizmu iva aħna naqsmu dan mal-Amerikani u aħna rridu naħdmu f'daqqa Imma wkoll rridu nagħmlu dan fuq bazi eh, bażi ta' rispett miż-żewġ naħat. Għalhekk millek din il-mistoqsija bil-esperjenza kollha tiegħek. Sur Kerkop, jekk aħna se nsaqsu lill-Istati Uniti dawk li għamlu l-liġi hemmhekk biex jivvutaw kontra l-liġi tagħhom u l-prinċipi li fuq mu bazzata dan. Inti taħseb li dan se jaqblu u jagħmlu dan? Eh, onorevoli, tista' twieġbu? Dinija dan u dibattu ipotetiku verament. Qed diskursu xi ħaġa li hija daqshekk importanti hawnhekk jiena naħseb li nista' ngħid jiena Amerikan, naf ħafna leġislaturi fl-Istati Uniti, anki Sor Graham jaff, imma jiena konfidenti biżejjed li l-Istati Uniti u min jilleġisla fil-Istati Uniti jiddeċidu dak li li kull aħjar biex jiproteġi mux biss ċittadini taħħom imma anke ċittadini tad dinja ħilsa li maħħom għandhom eh, ċerta trattati. Mux kullħat forsi imma jina naħseb emmeku huma se poġġu il-prioritajiet tagħhom. Is-Sinra Indevelt. Grazzi, Sur President, mela żewġ mist mistoqsijiet l sur Kirkop, inti taħna rridu naċċettaw l awtoritajiet tad dipartiment tal-Liġi tal kummissjoni Jiena nistaqsi lilek, inti taċċetta l awtorità tal-Data Protection Ewropea fl-artiklu 29 il-grupp ta' ħidma li kollha qed jgħidu li dan il-ftejjim hija violazzjoni tal-Liġi Ewropea u mbagħad jiena xtaqt nistaqsik Inti qed titkellem fuq is-sigurtà ma jina inkun naf għalfej il-konservativi dejjem imħasba eh, fuq gvern kbir u gvern żgħir. Għaliex ħallu l-użu ta' din dejta għall-immigrazzjoni, l-politika anke ta' dwana u anke għas-saħħa. Well, President, I have no intention of answering the second question. President, jiena mandi ebda ħsib illi inwieġeb it-tieni mistoqsija daka namlu boħra nista niddiskuti privatament ma' Sinjura Intervelt imma f'dak li għandu xaqsa mal l-avukati Eh, jiena avukat imma ma naħsibx li eh, dejjem se jkun segwit l-opinjoni li nagħti jiena u laqqas ma nħoss li xi grupp ta' eh, avukati għandhom xi monopolju fuq dak li hu l-aħjar u l-iktar xieraq l-avukati tagħna ma dak li aħna rridu nisimgħu minn għandhom għaliex il-kummissarju bħala gwardjan tat trattat għandha l-dmir li tinforza l-affarijiet tan-nom tagħna l-koll dak kollu li għandu x'jaqsam ftejmiet internazzjonali li nidħlu fihom għalhekk l-opinjoni legali tal-Kummissjoni kienet l-opinjoni li kellna norbtu fuqha, jiena norbot fuqha u jekk opinjonijiet oħrajn mhumiex daqshekk importanti hija xi ħaġa li titqis kont il-kuntest. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Batten, minuta u nofs. Grazzi, President. Aħna qed nara li ħafna gvernijiet qegħdin jippruvaw jillimitaw il-libertà tagħna u l-privatezza u jużaw l-iskuża tal-ġlieda kontra t terrorizmu u l-kriminalità. Imma rridu noqogħdu attenti ħafna qabel ma nħalluhom jisirquna l-libertà għaliex la darba aħna nitilfuha mhux faċli wieħed jerġa' jiksibha. Mbagħad maħna ma nafux għalfejn għandna nafdaw il-gvernijiet tagħna leġiżlazzjoni li tidħol fid-drittijiet ta' ċittadini u l-privatezza tkun illimitata u kontrollata x'la darba tidħol fis-seħħ irridu naraw li l-ambitu tagħha ma jistax jitwessa kif ġiġi. Leġiżlazzjoni ta' dan it-tip qatt ma missa kienet proposta mill-Kummissjoni probabbilment taqa' taħt il-ġurisdizzjoni tal-liġi internazzjonali li għandha tiġi infassla skont ftehimiet internazzjonali minn stati sovrani. Din il-liġija inaċċettabbli għal xwa traffiku eh, f'sens f'direzzjoni waħda bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea. Aħna rridu nagħtu informazzjoni minn ħatana imma huma le. Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni trid tirreferi deċiżjoni aħarija għal Qorti Ewropea tal-Ġustizzja biex tara kemmi legali u kompatibbli ma' trattati Ewropej. Eh, il-membri il membri tal partit tiegħi se jivvotaw kontra, aħna mus se nivvotaw favur għaliex aħna ma narawx li għandha jkollha ġurisdizzjoni hawnhekk il-qort il-qorti tal-ġustizzja Ewropea. L-Onorevoli Cornelia Ernst, żewġ minuti u nofs. Grazzi, Sur President. Aħna se nivvotaw kontra dan il-ftehim għaliex tritt elementari ta' ċittadini Ewropej et jinkiser aħna għanna il-protezzjoni ta' data personali, Sinjura Malmstrom, jiena ma nistax eh, nemmen l-ismajtek tajt dak li għat, inti għed titkellem dwar tip ta' sigurta li ma teżistix u ftejmin ta' dan it-tip għat mu sej wassal għalija. Din miex biss kwistjoni ta' informazzjoni dwar il-passiġġieri imma informazzjoni oħra wkoll u dan eh, iva jista il-ċittadini jistaw ikunu sorveljati bħafna modi differenti u aħna mannix provi ma narawx għalfejn din il-data titkun disponibli. mux se jkunem limitu għax se jkunem miljoni ta' elementi ta' data fuq ċittadini innoċenti li tkun qed tinżamm x'imkien u dan imur li l-in minn dawk il-finijiet li qed issemmi inti l-ġlieda ta' eh, kriminalità organizzata, eċetera, eċetera, dan imur ħafna li l-in minn dak fl-artiklu 4 hemm klawzola li għandna naqrawa. U tagħmilha ċara illi l-ambitu jew il-finiet jistaw jkunu estizi u aħna ma nistawx nivotaw favur dan il-ftejim għaliex il-trasferiment ta' data tal-PNR anki l pajjiżi terzi eh, se jkun hemm awtorità li tibata lil xi awtorità oħra mill-uffiċċju tal-Homeland Security hawnhekk m'hawnx trasparenza. Qed niftħu l-bib għal kulħadd għaliex il-perjodu ta' żamma ta' data mhuwiex perjodu raġonevoli u jmur li l-in mill-ħtiġijiet ta' għal kull finijiet li semmejtu intom. Dan huwa tassew skandlu. Bħala grupp aħna ma nistawx nivvotaw favorih. Għaliex memx rimedju legali hawnhekk li wieħed jista' jihdu bis-serjetà. Memx rimedju legali laqqas kont il-liġi ordinarja Din mhijiex ħaġa fattibbli għaliex rimedju legali fisser li aħna nkunu nistgħu niblokkaw is-sitwazzjoni. U jiena ngħid il-membri li jixtiequ jivvotaw favur Iflu sew it-trattati Ewropej għax huwa bażi ta' dawn biss għandna mm, nirrifjutaw dan il ftejim għanna kunu responsabli, responsabli u koll lejn iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna, Signora Ernst. Issa nagħti il-mikrofonu lis-sul Zilstra għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Sur President l-ewwel responsabilta tal-awtoritajiet pubbliċi hija sigurtà taċ-ċittadini tagħhom. U għal daqstan taħna il-koll għandna responsabilta illi nħarsu ċittadini. Iċ-ċittadini għandhom raġun li jippretendu s-sigurtà u s sikurezza u għandhom raġun ukoll illi jippretendu li l-gvernijiet tagħhom se jiżguraw illi dik tkun sitwazzjoni li tkun waħda garantita. L-Istati Uniti jafu sew kif għandhom jiġġieldu kontra t terrorizmu u Brussel tafu ukoll. Imma il-ġbir ta' ħafna data personali huwa ksur ta' drittijiet personali da qed jiġi interpretat bħala obbligu bħala parti mill-ġlieda kontra terrorizmu fil-fatt huwa ksur ta' drittijiet fondamentali din hija deċiżjoni li ttieħdet mill-Amerikani u Brussell ma kienx involuta fit-teħid ta' din id-deċiżjoni. Il-ġbir ta' data personali qed isir taħt il-patroċenju ta' l-Istati Uniti u Brussel mandiġ tkun edha uh, eh, t-negozja fuq suġġett bħal dan Dan qed isir propju mill-kumpaniji fis-settur privat. Dan il ftajim laqqas biss Uh, eh, il l-fatt li l-Islam huwa wieħed mill-raġunijiet ta' terrorizmu internazzjonali. Grazzi. Sir Zilstra. Inti lest illi taċċetta mistoqsija minn sur Alvaro? Sur Zilstra, jekk joġbok. Inti lest illi twieġeb mistoqsija mill-Onorevoli Alvaro? Tajab wis. Grazzi, President. Il-kollega jekk joġbu jista' jgħidilna x'rid jgħid meta qal li Islam huwa waħda mir-raġunijiet għal li wasal terrorizmu. Sur Zilstra kjoġbu biex twieġeb. Sur President, dan huwa eżempju ta' ta' blua Dak li rrit ngħid huwa li 11,000 attakk fil-pajjiżi Iżlamiċi huma kienu kollha spirati mill-Iżlam. Aħsbu f'Mumbai, f'Londra, f'Madrid, dawn eh, eh, xiktar irrit ngħid biex niprovalkom illi Islam huwa kawża tat terrorizmu, qraw il-gazzetti, is-sitwazzjoni li qegħdin fija hija tal-mistħija u anki dawk illi eh, ma jridux jirrikonoxxu dan min-naħa l-oħra tal-Kamra eh, il-fatt li qed ngħidu li sigurtà xi ħadd qal hawnhekk is-sigurtà hija illużjoni din mhix xi ħaġa li aħna nistgħu naċċettawha. Issa nagħti il-mikrofonu lis sur Weber, żewġ minuti. Sur President, Kummissarju, Rappreżentant tal-Kunsill. Naħseb li l-koll irridu nirrikonoxxu li qegħdin naraw kif l-aħjar nistaw nżommu il-data fil-waqt li nħarsu l-privatezza ta' ċittadini, irridu nieħdu bis ta' dak li qari sur vos, irrid naħdu it-fit biex niġġieldu kontra terrorizmu araw f'Tuluż x'ġara. Anki hemmhekk kellhom eh, jiffaċċaw għat terroristiku u dan irridu nżommuh f'moħħna. Iż-żewġ alternattivi, iż-żewġ argumenti irridu inwiżnuhom sew. Aħna nemnu li l-Istati Uniti qegħdin jiffaċċaw l-sfida tal-ġlieda kontra terrorizmu u huma uh, imsieħeb tagħna f'din il-ġlieda aħna rridu naħdmu id fit mal-Istati Uniti. Dak li jgħidu li l-Istati Uniti qegħdin jiġbru informazzjoni u eh, din dan huwa żball m'għandniex noqogħdu ngħidu affarijiet bħal dawn il-labu ta' dan it-tip irridu niffaċċaw responsabiltajiet tagħna flimkien u naħdmu flimkien bħala Ewropej. L-istati kollha għandhom dritt sovran biex jirregolaw huma stess dwar kif il-passiġġieri u individwi jistaw jitħlu fit-territorju tagħhom. Dan il-ftejim se jdaħħal iktar ċertezza legali u dawk li jivvotaw kontra il-ftejim se jkunu qegħdin iwittu triq għal inqas ċertezza legali. U jiena nixtieq nirringrazzja lill kummissjoni tal-li iċaratinna il-punt li meta l-Europa taħdem fl-imkien tkun iktar b'saħħitha u tista' tikseb iktar milli meta jkun hemm 27 stat membru kulħadd jaħdem għal rasu. Aħna naraw li nirrikonoxxu s sħubija tagħna mal-Istati Uniti qegħdin ninnegozjaw eh, eh, ftehim qafas għal protezzjoni tad-data, l-iskambju tad-data se jkun importanti dan fil-ġejjieni u meta jibdew il-negozjati hemm bżonn li l-imsieħba tal-Istati Uniti jibqgħu jinnegozjaw naħmu fuq l-iskambju tad-data, il-protezzjoni tad-data. Jekk aħna l-Ewropej u l-imsieħba tagħna tal-Istati Uniti nkunu nistgħu nwittu triq b'mod ċar fil-kuntesta ftehim qafas nista' noħolqu ehm, qafas globali u standards globali għaċ-ċittadini tagħna. Hemm żewġ kollegi li jixtuq jagħmlu mistoqsija. Inti lest illi taċċettom? Sur Weber, f'dibattitu aħna irridu nkunu realistiċi biex ma noħolqux paniku inti għamilt stqarrija u semmejt il-Toulouse. Ara x'ġara f'Toulouse issa jekk joġbok li kif qed tagħmel rabta ma' dak li ġara f'Toulouse u l-ftehim. Aħna konna nafu x'in dwar il- Eh, vjaġġi li kien qed jagħmel Pakistan dak li jagħmel il-massakru f'Toulouse. Allora se nagħmlu ma nħallu l-ħadd jivvjaġġa? Stajna forsi nwaqfu il- dak li ġara f'Toulouse bil-żamma ta' data naħseb illi irridu nibqaw fil-kontest ta' dibattitu tekniku u ma semmux sitwazzjonijiet eh, situazzjonijiet biex noħolqu iktar paniku fost iċ-ċittadini tagħna. Sur Weber onorevoli kollega. F'kull tip ta' investigazzjoni ebda element ta' data ma tkun deċiżiva. Wieħed irid jara s-sitwazzjoni kollha il-finanzjament, konverzazzjonijiet permezz tat telefon u żamma tad data hija rilevanti hawnhekk wieħed irid iqis is-sitwazzjoni kollha qatt mat illi biċċa dejta waħda setat twassal għal riżultat partikolari imma aħna rridu nħarsu l-interessi taċ ċittadini tagħna u rridu naraw l-informazzjoni li għandhom bżonn l-investigaturi sabiex jagħmlu x-xogħol tagħhom u jipprevjenu atti terroristiċi fil-ġejjeni dak irridu nżommu f'moħħna u din hija xi ħaġa illi inti trid tqisha meta titlob illi n-nies jivvotaw kontra dan il-ftehim. Grazzi. L-Onorevoli Albrecht. Sir Weber. Jiena nirrispetta l-opinjoni tiegħek ma inti qed illi aħna irridu naħdmu mal-pajjiżi terzi u nikkonkludu ftejmiet bħal dawn. Għalhekk jiena nistaqsi u eh, ikonna talba tas-Saudi Arabja eh, xi tal-boħra miċ-Ċina joħorġu b'xi talba simili u ma jajstaw jajdunna jekk qed tibatu din l-informazzjoni lill-Istati Uniti għax ma tuwix l-inna wkoll għaliex ma tilleġitimizzawx din it-talba bħala Parlament Ewropew? X'tagħmlu mbagħad jekk dan il-pajjiżi ta' dan it-tip kellhom jitolbuna nagħmlu iktar eh, miżuri u il naprovawhom hawnhekk bħala Parlament. Aħna rridu naċċettaw da kollu li jitolbu minn għandna l-pajjiżi terzi anke jekk ma jkunux kompatibbli mal-liġi Ewropea. Sur Albrecht. Meta jiena ddiskutejt mal-investigaturi, Huma qalu illi minajr isħubija ma l-Istati Uniti ma xi prevjenu u jinvestigaw atti terroristiċi fl ewropa L-Istati Uniti huwa l-imsieħeb tal ewropa fil-ġlieda komuni kontra terrorizmu. Jina nemmen li l-Istati Uniti huma imsieħeb ġust jina nishtiq u nistena bil-ħerqa li n-negozja maħħom da mus se jkun jota l-kull tip ta' pajjiż madwar id-dinja. Inti qed tqabbel l-Istati Uniti u Ċina dik il-pożizzjoni li tieħu int mhux jiena, jiena nara l-Istati Uniti bħala imsieħeb tagħna. Il-ftehim se jissaħħaħ il-Kummissjoni nkunu nistaw namlu mistoqsijiet li l-Istati Uniti dwar kif qed tintuża d-data u kif qed jiġu implementati regoli komuni. U jiena nixtieq li l-Ewropa tkun b'saħħitha imma nemmen illi l-Istati Uniti huma l-imsieħeb tagħna fil-ġlieda komuni kontra terrorizmu għanna mistoqsija oħra għalik. Sur Lightfried. Grazzi, President. Sur Weber, jena inni nafek lilek. Naf li inti dejjem tġilet għall istat ta' dritt ikun fejn ikun. Għalek jena nistaġeb Eh, nisimak tajt li għattajt għamlu f'da dibattitu, int għattajt li dan il-ftejm li li li ma jgħamil ebda sens. Eh, u għatajab ħafna għalix inkella l-Istati Uniti kienu xorta wahda jgħamlu li jridu. Surveba, allura għet ċedi l-armi għawnek għalix aħna se nitħlu, jek aħna se nitħlu f'dal ftejjim sempliciment għalix aħna ninkwetaw x'se jagħmlu l-Istati Uniti bih jew mingħajru, dan mhux sew Kif se tispjega dan kollu lill-ċittadini u lill-elettori tiegħek? Diġà kellna tliet mistoqsijiet ma nistgħux inkomplu naċċettaw iktar mistoqsijiet għax id-dibattitu jrid ikompli. Mela, il-mistoqsija dwar jekk hux ksur tal-liġi. Inti għandek opinjoni differenti meta tħares sejn tal-ftehim, għanna organizzazzjoni li t-negozja dal ftejji u ħadet l-inizjattiva jew nkella nista' morru wkoll għand is-servizzi legali tal-Kummissjoni. U qed jgħidulna illi hemm bażi legali jekk persuni, gvernijiet, stati membri għandhom opinjoni differenti, għandhom kull dritt illi morru qoddim il-Qorti tal-Ġustizzja u jaraw x'għandha xi tajti. Jiena hawnhekk qed jiena ma rridx ngħid eh, xejn kontra il-liġi u l-istat ta' dritt assolutament. Imma inti kif tista' tispjega liċ ċittadini jekk aħna ma naċċettawx dan il-ftehim illum illi konna spazju miftuħ l-Istati Uniti se jkun jinnegozja direttament ma l-Istati membri u ma trasportaturi blajru u kollox ikun isir mingħajr ebda regoli ta' xejn. Grazzi ħafna il-kellim li jmiss is-sur Lopez, żewġ minuti u nofs. Grazzi, President. Konsell, Komissarju, jiena għandi l-onur li nmexxi il-Kumitat Libe u dan huwa punti li diskutejnih fit-tul u f'ħafna dettallu fuq medda ta' żmien twila. Kenna ħafna diskussjonijiet u mbagħad kenna votu kol demokratiku fil-Kumitat u l-maġġoranza tal-Kumitat uh, fil-fatt eh, sentiment huwa rifless fil vot li ħareġ bi 30 favur biex napprovaw dan il-ftejm 23 vot kontra u astensjoni waħda dan huwa vot demokratiku li rifletti x-xogħol li sar fuq meda ta' żmien twila u breqqa kbira fil-kumitat tagħna. L-ewwel net aħna naħsbu li hemm bżonn li konna fini li tkun definita b'mod ċar irridu niżguraw ukoll illi tkun teżisti reċiproċità Ovvjament aħna ma nistawx nipretendu l-perfezzjoni imma nistaw iva nipretendu illi ikolna sem fil-ġlida kontra il-kriminalità organizzata u terrorizmu kif ukoll reati oħrajn illi għandhom marbuta magħhom sentenzi ta' iktar minn sena ħabs il-periodu ta' żmien tal data rridu jkunu limitati u anki wara li jiskadi l-ewwel perjodu ta' żmien id-depersonalizzazzjoni ta' data hija essenzjali hemm bżonn li jkun hemm bilanċ tajjeb u l-garanziji li huma offruti u irrid ikun hemm ukoll eh, rispett tal prinċipji eh, dwar kif jista eh, kif tista' tintuża din id-data u għandu jkun hemm ukoll rimedju legali għal persuni illi jkunu effettwati minn din l-estrazzjoni ta' data hemm ta' prinċipji importanti li l-Parlament Ewropew irid jiżgura li jkunu rispettati huwa importanti għall istituzzjonijiet Ewropej biex ikunu impenjati fin negozjati ma' imsieħba oħrajn U dan għanna namluħ mal-Amerikani għalix l-alternativa xini l-inċedu l-armi u jkonna negozjati bilaterali bejn l-Amerikani u 27 stat membru u ma naħsibx li bekk nispiċaw f'pożizzjoni aħjar. Anzi, iċ-ċittadini tagħna jkunu iktar vulnerabli, mhux inqas vulnerabli naħseb li huwa essenzjali illi nifmu eżattament x'inhuma l-implikazzjonijiet prattiċi ta' dan il-ftehim. Hemm ftehim li huwa fis-seħħ bħalissa ftehim tal-2007 li ma jtejjibx il-situazzjoni ċittadini individwali jekk aħna kellna immorru lura l-implementazzjoni ta' dak il-ftejim flok il-ftejim il-ġdid, is-sitwazzjoni tkun qar mhux aħjar ċittadini jkunu iktar vulnerabbli mhux inqas. Dan il-ftejim għall-menu jagħti garanzija legali eh, b'mod ġust, ekwitabli, proporzjonali madwar l-Unjoni Ewropea jagħti uh, ammont ta' protezzjoni li ċittadini tagħna fuq isma importanti u 42,000 ċittadin Ewropew jixtiequ jivvjaġġaw lejn l-Istati Uniti u jaraw xi drittijiet għandhom. Jistgħu jkunu jafu dan kollu fuq abbażi ta' dan ftehim. Per un minuto. Mistura Alvaro minuta. Grazzi. President. Għala mela, grupp liberali maċet namla faċli l-nfusna meta rridu nieħdu deċiżjoni bħal din. Mm, għaliex aħna rridu namlu bilanċ bejn il-merti u il-punti mm, negattivi. Aħna l-koll nafu illi l sekurta legali hija l-iktar ħaġa importanti hawnhekk għalina. ovvjament jużin naraw eżattament kif ħaddejta ħat intuża hawnhekk iżda mhux ċar sabbar eżattament kif għandna nfissruh dan b'mod tajjeb. Dan il-grupp aħna nirrappreżentaw il-libertà eh, u allura aħna naraw is-sikurtà bħala xi ħaġa illi qed hemmhekk biex isservi il-libertà xejn aktar, aħna qegħdin hawnhekk biex nħarsu l-interessi ta' ċittadini tagħna fl-aħħar mill-aħħar. Għana dejjem diffiċli nħarsu lejn dan il-ftejim e, u napoġawa u għalek għana t proteġu il-sikurta ta' ċittadini billi ma nirrifjetawa. Grazie President. Tejti Sinra Foster. Jina nishtiq u kol nitkellem dwar il-Nigerja, Nigerja, Yemen, Amsterdam, un bad Detroit missiru ċempel l-Ambaxxat Amerikana u għallinu missieri ser għandu l-intenzjoni li jgħamil ħaġa legali u l franċizi Franċiżi wkoll kellhom l-istess informazzjoni fuq il-terroristi fit-Toulouse. E, hemm awtoritajiet li għandhom informazzjoni fuq l-individwi u dawn irridu jkunu jistgħu jużawhom. Imma ħafna darbi ma jagħmlux dak li suppost jagħmlu dik l-informazzjoni dik jela ħaġa li ħana niksbu biex nkunu nistgħu nsaħħu s-sikurtana biex naraw is-servizzi ta' sikurtà tagħna jagħmlu l-aħjar li jistgħu bl-informazzjoni li għandhom. Il-PNR hija tip ta' politika. Il tagħti sinjal, indikazzjoni ta' kif għandna nimxu. Ġilli jagħmlu affarijiet mhux razzjonali, deċiżjonijiet forsi li ma jagħmlux sens. Ambat nieħdu lura dak kollu li jkunu wedna. Jekk qed nitkellmu dwar xi ħadd li jivvjaġġa madwar id-dinja, mhux qed nibgħatu sinjal tajjeb li ngħidulhom illi ħanqogħdu niġmu informazzjoni tagħhom kull fejn marru. Grazzi President, sejt Sinjura Foster. Però hawnhekk naħseb tlifna triq meta kien naħa tar-rapporter kien hemm nuqqas ta' tħsib fuq meta 10 sanilu ilu fuq minn 3000 persuna tilfu ħajjithom fil-Stati Uniti tal-Amerika. Kien min kien eh, f'delegazzjoni tiegħi ta' trasport ta' dak iż-żmien konna nitkellmu dwar il-każijiet ta' sistemi ta' trasport biex intejbu s ta' fuqhom wara dan l-attak terroristiku u mill-lat tiegħi fil-fema tiegħi jien għandna għandi l-fema tiegħi fuq drittijiet tal bnidem u jina sepp ikun kontra drittijiet tal-bniedem tiegħi jekk il-gvern tiegħi ma jħux il-passi meħtieġa biex jaċċerta l sikurta tiegħi meta jiena vjaġġajt kemm fih dan il- il renjuni kif ikollu barra mir ċim daqqet ikollhom jieħdu passi illi mu jiena ma kontenta dwarhom ma fl-aħħar minn aħħar nitkellmu dwar il-bilanċ. U jiena rrid ngħid ir-rapporter illi fis-37,000 pit it-terroristi ma jgħumu fuq xi aħna nipportana jipportaniex u x'mistoqsijiet għandna x'mistoqsijiet ma nniex. Jien għamilt iktar minn 20 sena fil-industrija tal-linja tal-ajru u jiena kon naf kem minn terroristi li kxu mhux mhumiex mis sebajnijiet u dawn m'għandhom ebda frontieri, m'għandhom ebda moral u ħafna drabi m'għandhom ebda ġustifikazzjoni fuq li meta jiġu biex jieħdu il-ħajja tan-nies ma jimportaħħomx u ma jridu jagħmlu impatt u jgħaddu messaġġ Allura rrid ngħid, x'inhu l-PNR? Bażikament hija informazzjoni bażika. Mhix daqshekk informazzjoni apparti din il-PNR. U jaċċara li ja, President, il l-kollegi tiegħi fil-Komitat Liban negozjaw ħafna fuq dan ir-rapport biex ikollu jistgħu jħarsu l-interessi ta' ċittadini tal-Unjoni ehm, Ewropea u l-interessi ta' kulħadd. Naħseb li d salvaguardi meħtieġa huma fis-seħ wara il-11 ta' Settembru dan kien essenzjali di tal-PNR mhux biss fi Stati Uniti ma fir Uniti biex inkunu nistgħu investigaw il-bombi ta' seba seba u aħna u kunu nistgħu wkoll investigaw għat terroristiċi madwar il-dinja. Nittama il kollegi ti kunu jistaw iħedġu il-kollegi taħħom biex jappoġaw dan iftajmu jaraw illi kienem negozjar taftajim sot tajab qawwi illi ħatejn iċ-ċittadini Ewropej kif ukoll tal-Stati kollha meta jkunu qegħdin jivvjaġġaw madwar id-dinja. Grazzi. Onorevoli Foster. Grazie, Signora Foster. Għandek uh, uh, blue card mis Signora Indvelte. Iva? Grazie, Chair. Nishtiq nisaqsi Signora Foster, jekk i qed tgħid li qed din qed timira lili kif ukoll kollegi kollha tgħid billi tgħid eh, li jiena mhux qed nagħti każ is fil Ġifieri qed li lili fuq dal-każ u l-kollegi tiegħi inti irajt l-oġġezzjonijiet tiegħi kontra dan il-tajjim u twiġibni il kif is-saħħa pubblika, l-politika ta' migrazzjoni kif ukoll kontrolli ta' dwana għandhom x'jaqsmu mal-ajruplani fuq 27 37 ftit fl-ajru. Jien ma naħsibx li jien akkożajt eh, jew ma nafabajt il-rapporter, naħseb il-rapporter issa problema hija li issa taħseb li hija l-esperta fit-terrorizmu. Eh, jien naħseb jiena eh, attendajt laqa eh, li kienet ġet mlaqa mill-Sur Kerkop fuq l-organizzazzjonijiet ta' terroristi ma jfissirx li il-kollegi kollha tagħha ma kienx lesti li tuwa l-iktar informazzjoni possibbli u li jgħinuha f'dan ir-rapport imma wara 10 snin il-rapporter xuħut mill-kommenti li jinti ħriġ bjom dal-għadu jiena maħseb illi huma ġenwi ħafna. Naħseb illi inti tgħix f'dinja oħra. Inti għandek monopolju fuq id-drittijiet tal-bniedem le. Inti taħseb illi l-bqija tal-persuni f'din is-sala ma jemnux li huwa importanti ħafna illi drittijiet tagħna u l-informazzjoni tagħna hija hija privata ovvja aħna ma nix stupidi aħna memx għalfej toqgħod tipritkalna iżda li aħna nafu huwa li l-gvernijiet tagħna u l-politikanti tagħna irdu jieħdu deċiżjoni tqieb sa x'imdaqqiet u mhux dejjem hija faċil biċċa tax-xogħol. Naħseb hija din hija l-aħjar ftehim li aħna għandna li nġi negozjat mod serju ferm u naħseb illi il-Parlament u l-Kummissjoni jagħmlu xogħol f'dan ir-rigward. Sur Foster, eh, itfa' il- eh, headphones għandek żewġ talbiet oħra ta' eh, mistoqsijiet l-ewwel net mis-Sinjora Morbaj u issa Mr. Milorvi Albrecht. Dan, din da tal-Blue Cord hija sabi ħafna, u li ħafna, interessanti ħafna. Iżda dan irid jintuża bċertu moderazzjoni, ma sax nibqa' serin hekk għaliex inkella eh, eh, il-ħinijiet li qegħdin imbastru ta' dibattitu nkunu qegħdin mhux naqbżuha ma nkunu niġru bihom. Issa ngħaddu għal-kellim li miss. Eh, b'kull rispett, jiena nixtieq nitolbok tgħid li taħt kustanzi normali. Issa sa l soqsija eh, senna waħda. Taqbel li gvern illi mandu ebda mux affarih xej biex jindaħal fejn nintvjaġaw ma' min, kemm il-darba nitrev nivjaġaw, kemm aħna u fuq il biljet Eh, jekk aħna nilbsu xċertu tip tal-bis, jekk aħna per eżempju għanna ehm, għanna problemi tas saħħa saxħa eh, għaw min ovvjament hija importanti li jekk jistgħu jħarsu u jipproteġu l-ħajja tan-nies, imma kif tan jista' jagħmlu? Kif jistgħu jiproteġu l-ħajja tal-persuni permezz din id-data protection, tal-ħarsin tad-data? u restrizzjoni fuq il-profetezza. Grazzi. Eh, kollegi, titu zommu mal-ħinijiet tal-blu kardu kol. Jina nifemx għettejt, linji tal-ajru tradizjonalment u storikament ġablu informazzjoni minn l-kol, mela aħna nibbukjaw eh, nibbukjaw eh, titira għal 20 ta' snin, hemm ħafna inqas informazzjoni li qed jiġbrusom milli kienu jagħmlu qabel, jiġifieri għandek raġun. Kemm informazzjoni hija wis informazzjoni, imma l-problemi li aħna għandna hija li terrorizmu ma jafx fi frontiera, hija internazzjonali, jiġifieri ġifieri hija dispjaċir kbir eh, li eh, nuqqas tarida kbira wkoll li n-nies jagħtu informazzjoni li ma jkunux jidridu u diffiċli li gvernijiet u l-politiċi li jgħidu jgħu fl-interess tagħna l-koll li damlu dan. li jiġifieri ma naħsibx illi hija hemm tweġiba li n-insan batunati mal-ewwel mal-istrib toġiba ċara, hija xi ħaġa li għal dejja għal xejn ta' sejmi ħabba di t terroristiċi. għal-breħt. Sur Foster. Tinjura Foster, għandi mistoqsija. Inti taħseb illi il-data tal pnr informazzjoni pjuttost batika, bazika u memx ħafna informazzjoni hemmhekk Kim inti taf illi l-informazzjoni tal-API jidħol fl-istess informazzjoni tal-PNR, ġifir l-istess tip ta' informazzjoni li issa li jumbat tiġi skambjata madwar id-dinja l-API għandha x'taqsam l-informazzjoni fil-PNR. Taf li data tal-PNR l informazzjoni fuq xina nixtri permezz li nuża il-boarding pass tiegħi fl-aeroport billi nuża il-kart tal-kreditu tiegħi l-informazzjoni fuq kif jiena naġixxi fuq it-titjira li din tintuża fl-investigazzjonijiet l-analiżi illi jisiru Issa rridu nispettaw issa kollegi oħrajn illi hawnhekk u li suppost ma minn trid jitkellem. Sinjura Foster u jekk jogħġbok żomm mal-ħin allokata lik. Iva senżon fil-qosor Iva, il-tuġiba tiegħi hija Iva, naf. Proset, nermor l-ura għad-dibattitu borgesja. President, Jiena qabel ma nitkellem fuq iktar minn dan id-dibatt, dawn id-detalji tal-dibattu nixtieq nitkellem dwar eh, nfaħar il-bilanċ li fih dan id-dibattitu tussar eh, U serjeta kbira li qed dan id t-tur naħseb li ħadd s-sama eh, kellu l-wiċċ li jitkellem kwistjonijiet kontra fuq dawn li tfadubju fuq il-idejat li kienu kontra li fir-rapporter. Jiena naħseb li irridu naħsbu b'sens ta' responsabilta għas sikurta illi ċittadini tagħna għandhom. Naħseb li l-ħaddima tagħna żgħażagħ li kienu vittmi ta' terrorizmu li forsi naf il eh, laqat eh, ferrovija li kien qed jitrasporta żgħażagħ u l-ħaddima hija xi ħaġa li aħna irridu Nżommu u dimajnejna il-ħin kollu, anki meta nqisu l-interessi tagħna politiċi, anki pala euroxettiku li jiena ma naħsibx li nkunu nista' nivvota pal-mant għal Mr. Button, u drugwart anki fid-daw tal-Lega Norda aħna li ħajvotaw favur. Mhux għax aħna ma naqblux mal-privatezza, imma ma nistawx ma nivvotawx favur għaliex fl-ħar mill-ħar iktar periklu li għanna huwa għadak ta' terrorizmu li jista' jkun ukoll periklu nukleari, terrorizmu nukleari. Grazzi, Rivi Molzer. President, il-ftejjim tal-PNR mussejati ħarsin tajjeb. U dan għax jista' jiġi trasferi tal pajjiżi terzi mill-Amerikani. Ovvjament din narawha f'tejjim mal-Istati Uniti. Il-Kungress mhux se jkollhom jirratifikaw il-dokument mhux vinkolanti. Managers tal-Unjoni Ewropea u biex tkun inġenwu biex taħseb illi il-servizzi ta' sikurtà ma jisux din l-informazzjoni ekonomika sempliciment għalix ftejji mhux vinkolati mal-Unjoni. Hija m'hemmx kwistjoni ta' trattament ugwali jew e, vjaġġaturi tal-Unjoni meta mqabbla ma' dak tal-Istati Uniti. U e, aħna rridu noqogħdu attenti. Grazie l Thank you, Mr. President. Uh, the crux of the matter, Mr. President. Sir President, mamnek uh, l-qafa ta' kollox huwa dan, maħna rridu nejdu. Aħna qegħdin iksbu bilanċ tajjeb bejn żewġ oqnijiet igualment importanti li l-kollu importanti għalina għal qalbna ġifieri l-ħarsin tal-drittijiet uh, tas-sikurtà tal-, -sikurta, tal Eh, ta' sekurtata ċittadini u privatezza tagħhom. Hawnhekk aħna rridu niġġudikaw dan il-ftehim li aħna għandna qudiemna qabel ma nistgħu ngħidu iva jew le. Il jiena nisti nwieġeb billi ngħid iva Jiena nħoss illi aħna qegħdin niksbu bilanċ tajjeb eh, għalkemm jiena l-ewwel wieħed li jgħid illi dan ma jkorrispondix bisih dawn l-istennijiet għolja tagħna fuq il-ħarsin tad-dejta u laqas ma jkonstitwixxi dan il-suċċess enormi li aħna xtaqna naraw. Jien tliet raġunijiet il għaliex jiena nħoss illi aħna nappoġġaw dan il Ħafna minnhom diġà intqalu l-ewwel net inħoss illi li kikonna f'dan il-ftehim aħjar ma jkollna xejn kemm għas perżqanijiet ta' sikurtà imma anke minħabba privatezza ta' ċittadini tagħna. Dan il hija tina affas ta' ħarsin ta' data li huwa ħafna iktar b'saħħtu mill-ftehim li dak li kena tal-2007 kif ukoll il- il-ftemid bilaterali li kiku minn ajrom namlu. U minna dan il-ftejim dan id-dejta kif edna xorta ser jinata minar salvagwardji tini ħagġa rridu nammettu illi l-Istati Uniti għandhom id-dritt illi jitolbu kull tip ta' dejta li jridu mill-persuni illi jridu jivjaġġaw ġifiri aħna jridu nipruvaw namlu għawnek u għal nipruvaw nigarantixxu il-privatezza tagħhom meta jagħmlu dan. Fil-prazzi, fil-prattika, fil-nar dan iftajim jista' jwassal illi Spiċċaw eh, bil-traffiku tal-ajru eh, li jkun itwal li jkollok il-persuni li jridu jistennew għal iktar ħafna iktar sigħat għall ajruplan biex jitlaw fuq l-ajruplan u problemi kbar dak ir-rigward. Mebda dubju li pjennar jgħin is sikurta ta' ċittadini tagħna jien ma nasibx li għandha tkun ħaġa tabu li f'din is-sala ngħidu li ħarsin ta' ċittadini tagħna hija importanti. Iva hija mhuwiex perfetti imma l-bilanċ iċ-ċittadini huwa aħjar huma aħjar. Jekk jaċċettawha. Sur Buzuttil, tista' tieħu mistoqsija? Mr. Venerable Lopez? Grazzi, Sur Buzuttil. Inti taf li fil-Parlamenti Nazzjonali hemm tliet pajjiżi illi daħlu il-PNR fil leġislazzjoni nazzjonali tagħhom, ir-Renju Unit u Franza huma tnejn minn dawn. Li fil-fatt daħlu fil leġislazzjoni tagħhom fuq l-immigrazzjoni. Inti taf li d-Danemarka li għattilet pajjiż illi għandha dan hawnhekk fil-leġiżlazzjoni tagħhom daħli ta' għalaniet ta' terrorizmu? Taf illi fil-Parlamenti Nazzjonali hemm diskussjoni għaddejja kif jaddeja hawnhekk eh, dwar dawn kwistjonijiet importanti. Ir-rapport tal-Kummissjoni mhux l-unika rapport fuq dan il-punt, kif intiet ir-rapport tal-Data Supervisor kif ukoll ir-rapport ta' 29 mhuwiex għamek eh, biss għal-gost, ed tal-Data Protection Supervisors demek dak rapport biex jgħidu li dan tibur kontra eh, drittijiet tal-bniedem fundamentali. Sur buzutin Iva, dan jina naf bih dan u jina naf koll il-ftemi tal-PNR u l-effettività kontra il- il-ġieda kontra terrorizmu tantu importanti aħna rridu nistabili xo sistema tal-PNR nar fil-ħidema tal-fihdan l-Unjoni Ewropea n-nifsu naħseb illi l-ikbar difett f'dak li qed jgħidu li qegħdin jopponu dan iftehim għax jgħidu li mhux qed jagħti biżejjed protezzjoni lil privatezza minħabba li mingħajr dan il-ftehim ħajkun hemm ħafna iktar inqas il-salvagwardi fuq il-data tal-PNR ċittadini tagħna ġifieri jiena nitlob illi dawn il- min qed jopponija biex din jieħdu għan konsiderazzjoni. Grazzi, issa is-sur Fittel għal żewġ minuti fidejk. Grazzi, President. Il-terrorizmu Iva għal dan aħna ritna l-PNR u l-ġbir ta' deta Imma terrorizmu baħdu mhux ġustifikazzjoni biex eh, d-deta fuq iċ-ċittadini qed naraw reati transkonfinali llum ukoll se nitkellmu fuq it-traffikar tal-bnedmin illum. Għanna miljuni ta' data li niġbruhom u hemm każi iżolati ta' suċċess ċerta data se tiġi maħsuna għal 10 snin biss issa il-protezzjoni tad data tibda qabel irridu naraw lan speċifiku restrizzjonijiet ta' l-ammont tad data issa li qed naraw għaw fil ftejim hemm miljuni ta' data li niġbru fuq miljuni ta' ċittadini li naħsnuhom għal 10 snin, nanalizzawhom. Na għal għani differenti u għet nitkelmu fuq reati serji. Il-Ġermaniżi għandhom pożizzjoni fuq dan. L-istati membri jridu jaraw li reati jridu jkunu transnazzjonali. Aħna etna nħarsu lejn il-konfini meta aħna morru l-Istati Uniti għax mbagħad nerġgħu niġu lura u jkun biżejjed tal-Istati Uniti biex ikunu jridu din l-informazzjoni. Ambitu biżejjed u mbagħad hemm anke pajjiżi terzi fejn aħna rridu naħsbu dwar dan ukoll. L-evalwazzjoni eħe qed nippjanaw imma il- l-uffiċjali ta' data protection musta jkun involuti f'din l-evalwazzjoni. Nies li jistaw jgħidulu ikunu allegati li huma parti minn attak terrorista u jkunu ġoħabs imma ma jkunem lebda eh, affarijiet li juru li ma dan għalek aħna iċ-ċittadini għawnek qed nagħtuhom il il qed nadulhom il peace imma aħna rridu nipprotoġuhom, nridu nħarsuhom dik hija dak huwa mirtana, tagħna, aħna jinsa saqsi dawk li se taw favur. Jekk se jgħidu aħna dan ta' mistija li nagħmlu dan, le aħna rridu nkunu kon, kon rridu narraw għalfejn aħna qed nagħmlu dan. U għalhekk jiena nemmen li dan il-Sinjura Komissarju Swift, akta PNR dan huma uh, eh, abbrevjazzjonijiet li spiss jissemmew jħasbu l-Ewropej li ma jafux eżattament x'inhu moħbi warajhom, x'inhi realtà li hemm warajhom. Sorveljanza wis mifruxa tal-passiġġieri kollha ftehim fejn l-Istati Uniti jekk jiena nieħu l-ajruplan irridu jkunu jafu jiena x'niekol kif inġibruħi fl-ajroport eh, x'kondizzjoni ta' saħħa jiena ninsab fija, Dawn huma kollha affarijiet li semmew dal-għodu eh, f'dibattitu mqanqal ħafna ma jiena nixtieq infakkar jekk aħna nitolbu l garanzije tal-2007, garanzije bħal per eżempju linji homor illi kiku kien ikunna jagħmilha possibli li aħna eh, napprovaw il-ftejim illum. Illum dal garanzija ma jeżistux laf dik li reċiproċità, proporzjonalità, kif uh, fakkar is-Sur Watson vis il-pożizzjoni tal-Istati Uniti. Jew eh, kif għalet eh, u koll signora Foster għalet illi il-PNR ma tantx fija eh, e daqsek informazzjoni mela jekk innu l każ nitolbu l-istess informazzjoni mill-Istati Uniti naħseb illi stajna niksbu iktar issa tajdunna li jridu nistaqsu li l-imħalfin jekk u hija ħaġa inaċċettabbli li aħna qed inċedu responsabiltajiet tagħna aħna rridu nsibu bilanċ fid-demokrazija Ewropea fejn ġlida kontra terrorizmu u l-ħarsien tal-libertà u għal din ir-raġuni jiena se nivvota kontra dan il-ftehim. Iva, mill-bidu ta' dan id-debattitu ma tantxaw ħafna kollegi li najdu li dan il-ftejim Eh, mhux se eh, eh, jolqot iċ-ċittadini u id drittijiet tagħhom. Hemm min jgħid aħjar minn xejn, hemm ikun jgħid ikun jekk ma jkennix il-ftehim u ħadd ieħor jgħid jekk ikun iktar sigurtà m'hemmx għalfejn ma jimpurtax jekk inaqru naftit mid-drittijiet tagħna. Issa aħna lkoll nafu u provajna u koll illi politika tal-ċlida kontra terrorizmu biex tkun effiċjenti, mux biex biex tkun morali u biex t-soddisfa l-ftejmiet eh, internazjonali, rritu kunem rispett sħiħ ta' drittijiet fondamentali u l-obbligazzjonijiet tagħna. Għalhekk naħseb illi ma tantx huwa kredibbli illi eh, dan il ftejma ma jistax ikun eh, rivedut u jista' jkun imwessa iktar aħna kif nistgħu nkunu nafu għaliex mill-modi aħna nafu li ċittadini Ewropej f'dan il-kuntest jistgħu biss jorbtu fuq il-Parlament Ewropew. Aħna se nappoġġawhom iċ-ċittadini jew se nħalluhom joqogħdu eh, jibżaw minħabba t-teddidiet li li semmew fil-kontest ta' sistema li ħolqot il-CIA, il-ħabsijiet segreti, il-trasferimenti illegali, torturi fit territuri tagħna. Aħna l-min sibna ma ġebna eh, mal-Kummissjoni u l-Konsil biex jagħmel investigazzjonijiet ħadd Aħna manna ebda mekkanizmu ta' kontabilità meta servizzi uħorġu mill-kuntest legali u dinja xi ħaġa serja ħafna. Onorevole Renauser, vuol ricevere una domanda veloce da parte onorevole Foster. Lesta li tilqa mistoqsija minn Sir Foster? Minn is-Sinjura Foster. Iva, malajr malajr, għal-komment li għamlet għalet li ċittadini kollha joġġezzjonaw. Iċ-ċittadini qas jafu xejn dwar dan. L-ċittadini jridu hija li jaf ikunu jafu li l-gvernijiet tagħna jkunu responsabbli meta jkun hemm ċittadini li jkunu qed jivvjaġġaw madwar pajjiżhom pajjiżi oħra u li jkunu responsabbli għas-sigurtà tagħhom u jridu jieħdu deċiżjoni tibsa għalhekk iċ-ċittadini jiena meta nkun qed nikkanvassja u nħabbat il-bibin, per eżempju anki sadwar matul l-elezzjoni franċiża, ħadd ma jaf l-PNR, ħadd mu interessat u ma jistennew li aħna l-politiċi nkun responsabbli għas-sigurtà tagħhom. E, wieġeb malaj malaj. Ħadd ma qed jgħid li aħna qegħdin innaqru li maħniex qed innaqru il- id-drittijiet ta' ċittadini, inti għat ċittadini ma jafux, signora Fosta, dan huwa għar, mela qegħdin sew, illi aħna innaqru mid-drittijiet ta' ċittadini u dan ma jafu xejn, unkomplu, aħna se ngħidulhom liċ ċittadini Ewropej illi jistgħu jkunu maqbuda f'sistema ta' ġlieda kontra terrorizmu skont l-Amerikani, mod antiproċedurali, illi wieħed jaqbad jitwadda bil-ħabs mingħajr ma jkun jafal fejn Naħseb iċ-ċittadini Ewropej jistħoq ilhom u għandhom id-dritt li jkunu jafu eh, x'qed tippreparalhom inti, Sinjura Foster. L-Onorevoli Erenhauser. Grazzi il-Parlament fl-2010 adotta b'maġġoranza żewġ rezoluzzjonijiet u l-Kamra u rriċ li huma l-kondizzjonijiet U l-ftejm dan jgħid pereżempju li l-profiling mhux esklus huwa possibbli li ngħaddu id-data ma dan mhux speċifikat u l ħazna tad-data ma ġiex spjegat lan eżattament għaliex nagħmlu dan u l-Kummissjoni manda l-ebda alternattiva u dan ifisser li dan il-ftejim joħloq ħafna tħassib meta nitkellmu dwar id-drittijiet fundamentali tal-Karta Ewropea u l-Karta dwar id drittijiet tal-bniedem għalhekk aħna ma nistgħux nivvotaw favur dan u l kamra għandha eh, toġazzjona għal dan nimħabba l-kredibilitajiet li hemm. Grazie. Grazie, Sur President. Dan l-aspetta fragilta illi il-kollegi kollha anki dak li ħaj jivvotaw favur kondannaw brabta ma dan il ftajim u wieħed li jista' jifhem mod faċli jek aħna nirreferu għal il-proċedura li għam li użaw il konsil kif ukoll il-Kummissarju meta tkellmu dwar il-konċezzjonijiet kbar li hemm fil-ftehim. Dan huma konċezzjonijiet u l-nġiba ifisser illi dinja differenti minn ġibali wieħed iqis mill prerogativa ta' drittijiet. Iġifiri, hija kwestjoni iktar kulturali mill politika li jissa fil-rapport bejn istituzzjonijiet Ewropew u l awtorit Amerikani għaddejja. Aħna u għalhekk waqt nipermettu l-Stati Uniti il iktar billi jitrattaw ma' l-Unjoni Ewropea illi jridu jafdaw fil-ftemid bilaterali li kunem ma' l istati Membri m'hemmx Ministru Affarijiet Barranin jew Prim Ministru Ewropew illi ma jafx dwar dan id-dossier f'dan ix-xhur li ġejjin f'dawn ix-xhur li għaddew. Eh, parti dan, però, meta aħna nqisu l-oġġettività ta' dan il-fatt, jiena ma naħsibx li mhux bisem tħassib għal sikorta hawnhekk, imma l-aspett tal-konsiderazzjoni tal progressi li wieħed għamel f'dan il-ftehim. U dan huwa xi ħaġa li aħna ġenna li aħna naqblu favur għax anke l-pożizzjoni maquda tal-Unjoni Ewropea ma mhux waħda li aħna nistgħu nibnu mill-lejla għal-lejla n-nar. Aħna ma jistgħux nabdu u eh, nitrasferixxu kapaċitajiet l-istituzzjonijiet Ewropej li li jiksalfagwardja u dritt kollha tal din. ġi ħagġa li ħana qegħdin nagħmlu bil-mod pass pass. Hija xi ħaġa li l-kollega President ehm, Gilar li tkellem dwar tkellem dwar dak li e, e, e, xogħol kollu li sar fil-Kumitat Libe għalek aħna ħan votaw mod konvint, konvenzjoni kbira ehm, u nittet ma' li jiġi minn fej kunem zmin aħjar, grazzi. Grazzi, Sir Mauro. Grazzi, Sur President. L-IP Iva għandu dritt li jaċċetta dan il-ftejim bħal xejmi toħra li aħna wkoll oġġezzjonajna li mhux għal dak li hemm fih biss imma aħna marċevejn ma kenniex informazzjoni biżejt u u l kondizjoni tagħna ma ġewx ikkonsidrati u rispettati matul in-negozjati u għalhekk dak iż-żmien Aħna istaħloqna dialogu fil-Liber Committee mal-Kommissjoni u ħafna mir rekomendazzjoni tagħna u talbiet iva qegħdin ġodan il-ftejjim imma xorta mhux aċċettabbli, na xorta nemmen li jridu nappoġġaw il-ftejjim għax inkella għax xorta xorta ma jkun hemm l-ebda garanzija li dan jista' jsir b'mod legali minnaħa tal-Istati Unitu jkunu jistgħu jkunu jafu eżattament x'qed jiġri mid-data. U l-alternattiva tkun eh, ftejmiet bilaterali minnaħa tal-Istati Membri. Imma dan ma jkunux daqshekk b'saħħithom daqs il-negozjanti tal-Unjoni Ewropea. Lek napoġġa dan il-ftejjim xati possibilta għall-Unjoni Ewropea u anki għall-Parlament Ewropea biex ikollhom informazzjoni dwar dak li kun qed jiġri meta dan jiġi infurzat U jekk ikun neċessarju, aħna wkoll nistgħu nibdew negozjati mill-ġdid passiġġieri mbagħad ikunu jistgħu jarawx x'qed jiġri mid-dejta tagħhom u jkun hemm ċerta ċertezza legali minnaħa tal-linji tal-ajru Ewropea. Għalhekk jiena li l-Kummissjoni ngħidilhom li aħna aħjar jekk jibqgħu jimmonitorjaw jagħmlu monitoraġġ ta' dan il-ftejji minnaħa tad-data u mbagħad jirriportaw lura lilna l-Parlament jekk huma jsibu xi affarijiet li li taksur dwar data protection ta' ċittadini Ewropej. U bat nerġaw nibdew negozjati. Grazzi. Issa il-kellim Nikolaj. Grazie, Signora President. Nittama li dan il-Parlament jista jaċċetta opinjonijiet differenti u jiena konvint illi il-koll nafu li riskju ta' terrorizmu tal-kriminalità internazzjonali huma eh, riskji illi huma dinjin u għaldaqstant għandhom bżonn respons dinji. Għandna bżonn ta' qafas legali u hekk aħna wasanna għal negozjati ta' dan il-ftehim Alla volja dan il ftajim mhux perfett kif diġant għal għalmenu joffri ċertezzi, joffri garanziji għal rispett ta' dritt u ta' drittijiet ta' ċittadini il-data personali trid tkun imħarsa imma iċ-ċittadini wkoll għandhom id-dritt għas sigurtà personali tagħhom dan huwa wieħed mid-drittijiet fondamentali naħseb li f'dan il-ftehim hemm garanziji il-fatt li wieħed jista' jinnegozja, jista' jissorvelja, jikkontrolla. Ma jiena għandi fiduċa fil kummissjoni Ewropea u fl-awtoritajiet Amerikani u dawn huma argumenti favur dan il-ftehim. Grazzi, Sur President. Dan il-ftehim joħodlok minit, jew jagħtik minit, joħodlok minn oħra. Aħna għattuna li d-dejta se tiġi miġbura bis u maħżuna l sitt xhur. Imma mbagħad tistgħu għal mistax il sena kom ċans li eh, iżommuha. Imma il-liġi Amerikana ma tħallinix li aħna nieħdu dan eh, f'orti Amerikana jkun hemm xi ksur tal-liġi dajta nistgħu niżawha f'ċerti ċirkostanti speċifiċi x'imkien ieħor dan huwa ftehim li jista' fliġi f'orti eħe twaslu sa' orti ma ma nalebda garanzija li aħna dan jista' jsir. Għalhekk ma menet namlu lebda Eh, mux tajja pa' ċittadini Ewropej, il-politiċi mux għat ikunu kredibli, mux għat eh, niddefendu ċittadini tagħna. Sinjura Fosta qalet li ċittadini għas jafu x'inhi l-PNR għalek għalfejn noqogħdu nitkelmu dwar dan għax dawk li votaw lina għas jafu x'inhi l-PNR u x'involvi aħna mhux qed nagħtu biżejjed kredibilità lill politiċi tagħna. Blue card, issa. Mr. Vjosina għandi mistoqsija għalik, xinu ma l-alternativi li taranti għal dan il-ftejm, għax inkella ikonna ġbir ta' dejta li minnaħa tal-Istati Uniti jista' jagħmlu li jridu, mbagħad iridu ndumu fi kjus bħala ċittadini meta nivvjaġġaw ma nafx xinu l-argument li intom tajdu li l-ħajja tkun iktar diffiċli għaċ-ċittadini tagħna meta jkunu qed jivvjaġġaw lill istati Uniti. Aħna qed ngħidu ċittadini iva li jridu jmorru l-Istati Uniti, il-ħajja tkun aktar faċli għalihom. Grazzi ta' din il-mistoqsija tiegħek, problem problema hija li jekk aħna rridux nilleġittimizzaw xi ħaġa li qed imur kontra il-prinċipji tagħna għandna karta ta' drittijiet fundamentali tal-ħarsin tad-dejta. X'inhu ma l-alternattivi tagħna? Mhuwiex biss jekk ikunu nafu jekk l-Amerikani jistgħux jkollhom aċċess għal dejta ta' territorju tagħna, ma nistgħux però nillegalizzaw dan il-mod li wieħed jimxi, għaliex inkella ħajkun hemm mistoqsija minn u jien oħra u jekk jahna l-istawx l-estin għamlu ġaħasas maċċina ma' Russja u Indja u raħurajn. Signora Foster, grazzi President, mela li l kellimna li jekk inti tritti kwotani, kwotani sew. Inti taf sew, dak mux li jena għat fejn tkellim dwar ċittadinja kif mux xin il-PNR għalek jekk inti trittajdu l-affarijiet fuq ma nitkellmux hawnhekk. Jekk dak huwa l-argument politiku tiegħek, allura m'għandekx għalfejn inti tkun hawnhekk bil-qeda hawnhekk. Jina, Sinjura Foster, najtlek, jina nikwota korrettament. Inti tajt ħanajdlek, iċ-ċittadini eleġġewk għax jina ma naċċettax minn għand li aħna nsejna dak li ġarra f'Settembru tal-2001. Jina qatt ma se ngħidlek imma toffendix dil-Kamra u tajdinna li aħna nsejna l-vittmi tat terrorizmu. Issa nagħti l-mikrofonu lis-Sinjura Vertman għal-minuta. Aħna nemnu li l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti iridu iħarsu it ċittadini kollha tagħhom u l- aħna t-nġildu il-terrorizmu, mux qed nitkelmu fuq dan, għax kullħat jaqbel dwar dan, jina nerġan tenni li data protection edha f'artiklu 16 ta' trattat ta' Lisbona u anki fi drittijiet fundamentali, rridu nirrispettaw. Artiklu 13 u artiklu 21 ta' dwar il-ftejn bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea jgħidu b'mod kontradittorju li mhux se jkun hemm l-ebda drittijiet addizzjonali għal-ċittadini Ewropea. Għalhekk rridu komplu għaddejjin bin-negozjati biex tkun soluzzjoni aċċettabbli il ħelsien mingħajr sigurtà u fraġli. U dan intqal fil-passat irridu narraw la, insibu l-aħjar bil-lanċ u l-isforzi ta' kulħadd nistgħu niksbu dan. Grazzi. Is-Sur Engel, żewġ minuti. Grazzi, Sinjura President. Wara iktar minn sieta ta' dibattitu dan il ftehi Mandux xaqsam ma' affarijiet oħra ta' sigurta u l-protezzjoni tal-privatezza għandha aktar xaqsam mal-qafas legali tal-Unjoni Ewropea fejn tidħol il-PNR tal-Istati Uniti. Mem lebda dubju li l-Istati Uniti jagħmlu dak li jridu meta ikunu xaħdiħel fil-territorju tagħhom. Umbat jiddeċidu ma jkun ma jridu xajdunat dan, imma l-Istati Uniti jamlu li jridu biex, dakollu li jridu biex jiksbu dak li jridu, u hemm huwa il-problema xawnek huwa ftejm eżekuttiv Imma, sfortunatament, l-Istati Uniti mandom trattat tal-Lisbona li tati seta l-Senat u l-Kongress id-drittijiet mhux kondizzjonali biex ratifikaw trattat internazzjonali. U l-Istati Uniti jew qatt mhux jagħtu drittijiet li diġa' għandhom fil-leġislazzjoni tagħhom. Għalhekk Jiena minna tew mill-grupp tiegħi li minnajrom irrit nivota l-lum. Ma nistax Iva najt Iva dan il-ftejim li ma jkunx jista jibdel dak li hemm. Għax ma jistax jibdel dak li jsir bħalissa b'dan il-ftejim ħadd mhux se jibdum fil-kju iktar milli diġà qiegħed u ħadd mhux se jkun trattat aħjar meta jidħol l-Istati Uniti u ħadd mhux se jkollu aħjar protezzjoni tad-data milli diġà għandna Għax l-Istati Uniti meta jkunu jridu jagħmlu fil-possibilitajiet kollha dak kollu li bħalissa l-ċittadin tal-Unjoni Ewropea ma jistax jagħmel taħt liġi Amerikana. Grazzi, Sur Druzzas minuta. Signora President, irridu ngħidu l-affarijiet kif huma dan il-ftejm mhuwiex perfett l-argumenti u r-riservi illi ġew espressi llum huma fondati, ovvjament, imma n-mistoqsija hija din. Hemm alternattiva oħra? Kif nistgħu nħarsu s-sigurtà drittijiet ta' ċittadini Ewropea bl-aħjar mod possibbli fil-sitwazzjoni li qegħdin fiha bħalissa? Naħseb illi dan il ftehim illi aħna llum se nivvotaw fuqu fi ħafna difetti imma li xorta waħda rridu nivvotaw favorih. Jiena nixtieq insemmi ħaġa oħra l-Parlament Ewropew illum huwa mitlub jivvota fuq ftehim internazzjonali. u għalhekk mela hemm affarijiet oħra li rridu nqisu x'inhu l-ġejjieni il-kollaborazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti x'inhu r-rwol li aħna nixtiequ li jkollha l-Unjoni Ewropea fil-ġejjieni Il-Parlament Ewropew irrit ikollu rwol iktar fuq linja ta' qoddim fin-negozjati għall-Unjoni Ewropea din hija ħaġa tajba imma irridu nippruvaw nuru illi aħna Parlament Ewropew għanna responsabiltajiet, għanna sens ta' responsabilta u nistaw niffaċċawo. Grazie. Como respuesta a las amenazas a las que la Unión Europea l-opinjoni tiegħi hija kif kif ġej. Da kollu li rigwarda it tadijt lejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti, dan il-ftejn fuq il-PNR huwa pass il-qoddim fil-ġlieda kontra il-kriminalità transkonfinali. Issa huwa hija parti mill-Istrateġija Ewropea kontra t terrorizmu, parti mill-programm ta' Stokkolma li jirreferi għal ħtieġa ta' kooperazzjoni mill-qrib ma' pajjiżi terzi inkluż l-iskambju ta' informazzjoni. L-informazzjoni se tinġabar permezz tal fejim tal-PNR u tintuża biex ikun hemm investigazzjoni u jitres qoddim il-qorti uh, eh, reati ta' terrorizmu u kriminalità serja fil-ftejim dan huwa miktub fil- ftejim tal-2007 il-metodu push huwa rikonoxxut bħala standard ikun hemm iktar seta tal-awtoritajiet supervizorji u titji pal protezzjoni u l-analiżi tad-data. Iċ-ċittadini kollhom dritt għal eh, korrezzjoni kemm bżonn u anki li fiċċu rimedju kemm amministrattiv kif ukoll ġudizzjarju il-ftejim jirrispetta il-drittijiet tal-privatezza billi eh, id-daħħal kolli jinkludi il-prinċipju ta' proporzjonalità. Dan huwa skont il-miri ta' interess ġenerali eh, dwar il-ħarsin tal-drittijiet u libertajiet tal-individwi. Aħna nistgħu nivvotaw favur il-ftejim, nivvotaw jekk aħna nivotaw kontra noħolqu vojt legali, mbagħad ikun hemm ħafna ftejmiet bilaterali illi jibdew jimbtu u jkun hemm limbu legali għat trasportaturi blajru. Aħna rridu li jkollna regoli ċari għal protezzjoni tad data kull trasferiment ta' data tal-PNR lill istati Uniti għandu jseħħ f'kuntest sigur legali l-passiġġieri għandhom id-dritt illi ħadmu drittijiet tagħhom eh, u jaraw xuża qed issir mid-data tagħhom stess Signora President, jena naqbel ma dan il-ftejim biex naraw illi kunem ġlieda serja kontra terrorizmu u l-kriminalità transkonfinali. Karta blu, taċċetta, Iva, Sur Lightfried, għamil mistoqsija tiegħek jogħġbok. Grazzi ħafna, Signora President. Kollega, inti eh, tkellimt dwar l-Istrateġija Ewropea kontra t terrorizmu u f'dak il-qafas qed isiru ħafna affarijiet. Imma qed naraw ukoll illi l-libertajiet ukoll ta' ċittadini tagħna, libertajiet fondamentali aħna għanna dawn l-atti, dawn l-ftejimiet, għanna l-PNR, u inti mintix imħasseb illi forsi fl aħħar mill-axar għawis affarijiet aħna dak illi napprezzaw fl-Ewropa u hija l-libertà li gawdu minna li ta' kuljum edha tonqos xi ftit. Grazzi ħafna, onorevoli kollega. Fil-verità, dak li kont qed nirreferi għal jiena għax ma kontx qed tisma' sew, jiena kont qed nirreferi għall sigurtà għall-Istrateġija Ewropea għas-Sigurtà u l-Programm ta' Stokkolma. Aħna qed nużaw Eh, lingwi differenti, inti ta' Goethe u jiena ta' Cervantes, aħna qed nikkomunikaw ma' xulxin permezz tal-interpreti, imma ma nistgħux nikkomunikaw eh, sew għaliex inti kot qed titkellem fuq l-ideali u jiena qed nitkellem dwar l-esperjenza, esperjenza fil-qasam tas-sigurtà u għabbażi tal-esperjenza tiegħi jiena favur dan il ftejim Sinjura Gijom, grazie, Signora President. Jina rrit nisħaq fuq żewġ kwistjonijiet li huwa importanti li nfakkarhom il-bidu. Aħna maħniex kontra l-PNR b'mod ġenerali u l-ġlieda kontra terrorizmu hija xi ħaġa li għalina hija priorità. Kulħadd irid iċedi xi ħaġa jekk iridu nilħaqu kompromess għallek aħna ma nistawx il-nasu għal-kompromess ta' skapitu ta' parti wahda tal-Kamra. Issa, l-argumenti jimres A ma rnexxilhom xi konvinċu li kulħadd jivvota favur dan il-ftehim jekk għamilna xi progressi għadhom xorta insuffiċjenti u xorta ma jserħux moħħ dawk li esprimew xi tħassib f'Mejju 2010. Hemm ħafna affarijiet li huma vagi, ħafna affarijiet mhux aċċettabbli. Jiġifieri l-lista tar-riservi għadha twila wisq Din hija sitwazzjoni li hija tassew ħasra għaliex aħna ridna illi noħolqu eh, standards tal-ħarsin tad-data għoljien. Illum qed sajdunna li l-Parlament se jkun miżmum eh, informat u mnalla għaliex il-Kommissjoni Allura jidher li huwa paradossali illi dan il-ftejim mhuwiex negozjabbli u mbagħad qed tgħidulna illi il kummissjoni xorta tista' tinnegozjah. Grazzi Sinjura Gijom, is-Sur Kowejo żewġ minuti. Grazzi, President, Signor Kommissarju, huwa ċar li ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti fuq il-PNR data huwa l-aħjar soluzzjoni aħjar milli konna ftejimiet bilaterali biex ikonna approċ iktar korrenti, iktar sigurezza legali u protezzjoni ta' data ta' ċittadini tagħna. Jiena naraf u nirrikonoxxi l-isforzi li għamlet il-Kummissarju Wallstrom f'dawn in-negozjati imma ir-riżultat finali huwa bot minn dak li aħna suppost qed napprovaw. Jiena se nastieni għal din ir-raġuni għaliex m'hemmx iktar protezzjoni ta' ċittadini Ewropej. Kien hemm xi titjib bħal l-aċċess, ir-ratifika, jew l-eliminazzjoni ta' data, il-tneħħija ta' kull referenza personali. U dan għan nirreferi għalli fl-artiklu 21 imma dawn id-drittijiet jitħlu fis-seħ biss jekk ikunu mnisla fil-liġi Amerikana. Għalhekk dan il-ftejjim mhux qed jagħti iktar sigurtà. Sigur Mbagħad l-użu tal-pull ma l-Awstralja kien hemm sistema push issa b'din is-sistema xorta għad hemm l-estrazzjoni tad-data Dawn jistgħu jitolbuna informazzjoni fuq dawk illi jidħlu fit territorju tagħhom. Imma jiena ma naqbilx illi wieħed jista' jkollu eċċess għad database ta' trasportaturi tal-ajru biex jiksbu din id-data. Jekk aħna eh, eh, ngħidu li se nagħtu l-informazzjoni, tajjeb wis u li nippermettu l-użu ta' database mill-naħa ta' eh, forzi ta' sigurtà ta' pajjiżi terzi. Mbagħad id-data sensittiva il-ftejjim ta' qabel ma kienx jippermetti dan l-użu. Issa e, dan l-użu huwa permess. Mbagħad punt ieħor iż-żamma tad data illum eh, data qed tinżamma l-iktar fit-tul għal ammont ta' żmien indefinit. Jiena ringrazzja lis sinjura Intfeld u s sur Voss illi huwa Shadow Rapporteur. Si, grazie, eh, grazie Presidente, eh, Komissarja. Grazie President, Komissarja ma strumenti għattajjeb da mhuwiex perfett li kieku huwa minni aħna l-Ewropej, ma kieku konna mill mod ieħor. Imma din mhijiex direttiva, dan huwa ftejjin. Ftejjin bejn żewġ naħat. Ftejjin dejjem aħjar milli nuqqas ta' ftejjin. U dan huwa ftejjin illi ġenna inni nagħmlu pass il qudiem pass il-qoddim illi jista jikun jista jasal għal aktar titjib. Għalix kull sena mux għed nitkelmu issa dwar dawn il-ftemit mistura kif konna namlu qabel mal pajizi kolla tal-Unjoni Ewropea imma ftejjim Ewropew fil-beraħ li ħajjerġa ħajjġi hawnhekk fil-Parlament ħajjġi verifikat mill-Parlament. Jiġifieri, aħna rridu nqisu ħaġa politika, punt politiku li l-Ewropa hija hawnhekk fuq il-mejda mal-Istati Uniti u li qed tidħol direttament fil-ġurisdizzjoni Amerikana. Jiena nirringrazzja l-grupp tiegħi talli ta' l-dritt għal libertà tal-vot kif ukoll il-Partit Demokratiku Taljan n-niħen nħenġiġom illi eh, jiffafaw favu. Sassoli. Grazzi, Sur Sassoli. Issa se ngħaddu għal proċedura catch DI. Em mistoqsija Għallele, ah, għal kaċ tijaj, tajjeb wiz, mela naddu għal proċedura kaċ tijaj, ma nistax nagħti l-mikrofonu lil kulħadd għaliex hemm dibattitu ieħor. Imma se nibdew bis sinjura Korazza għal daqstant nitlobkom irrispettaw il-ħin allokat lilkom għandkom minuta. Mikrofonu għal kellima, kjoġoba? Grazzi, Signora President. Jina minn dik il-kritika kollha li smajna dal-ħodu ma smajniex alternattiva oħra li wieħed jista' jaħdem fuqat tafu f'x'inhuma frejmiet internazzjonali huma bbażati fuq kompromess x'inhi l-alternattiva li qegħdin toffru li ċittadini tal-Ewropa li ma jmorrux l-Istati Uniti dik hija l-unika alternattiva li qegħdin toffru. Qegħdin tnaqsu l-om libertà libertà tagħhom. Mela, Sinjura ej, President, ejjew ħankunu realisti hawnhekk. Veru, il-ftehim mhux perfett, nafu, imma xiktar nista nistaw namlu l-istati membri jistaw jiġbru data fil-pajis tagħhom u aħna f'pajjiżhom mmorru. Għalhekk mela tippreferu li jkun hemm ftehimiet bilaterali segreti bejn l-Istati membri u l-Istati Uniti tridu illi inneħħu il-reġim ħieles tal-viżi għax jistgħu jagħmlu dan naħseb illi dan il-ftajim jikostitwixxi titjib fuq dak li kien hemm qabel u huwa pass il qudiem biex jagħti iktar protezzjoni tad dejta ċittadini tagħna. Jiena se nivvotu favur għal protezzjoni, salvagwardji, libertà u sigurtà ċittadini Ewropej. Grazzi. Signora Gomez, minuta. il-ftejim li negozjat il-Komissjoni fetti gbar u dan iħassibni għaliex iċ-ċittadini Ewropej m'għandhomx dritt tal-rikors ġudizzjarju fl-Istati Uniti, ġifier m'għandhomx l-istess mezzi li għandhom l-Amerikani Dan il-ftajim huwa veru aħjar minn dak ta' qablu tal-2007 u aħjar mill ftajimiet il-negozjati b'mod bilaterali bħal dak tal-Portugal fejn ġi ratifikat ftajim kontra dak li ntqal kontra protezzjoni ta' data. Il-ftejim bilaterali se jkunu ħafna għar jekk jidħlu fis seħħ jekk ma jkonniex dan il-ftejim. il ftehim Dan il-ftejjim se jippermetti iktar ħarsien ta' ċittadini tagħna u l-Parlament ikun jista jikkontrolla l-applikazzjoni ta' dan il ftehim u l-impenn li ħadet il-Kommissjoni għalhekk jien se nivvota favur. Sur Nikola Ċik. Grazzi, Signora President. Grazzi, Signora Kommissarju Naħseb li determinazzjoni tagħna biex il-ġlieda kontra terrorizmu u l-kriminalità transkonfinali tkun effettiva u dana irrid ikun issir skont l-standards u regoli Ewropej M'għandux ikun hemm użu u abbuż ta' data ta' ċittadini Ewropej. Jiena naħseb illi rridu nirrispettaw il-prinċipju ta' proporzjonalità u protezzjoni ta' data il-ġbir, il-proċessar u zamma ta' data trid issir skont regoli stretti ħafna u hija attività li trid tkun sorveljata għad hemm ħafna affarijiet li mhumiex ċari u jiena naħseb illi l-ftehim attwali ma jinkludix il-garanziji kollha meħtieġa. Grazzi, Sur Mikolaċik, issa is-Sur Paxku il-ftejim tal-lum u espressjoni tal-bilanċ il-ġdid ber eh, stat illi dejjem irid ikun jaf iktar u iktar u minnaħa l-oħra nuqqas ta' privatezza mhux se nidħol fid-dettalji tekniċi ma se naqajjem tliet punti. L-ewwel Qabel ma naħsbu dwar it trasferiment tad data PNR għandna naħsbu iktar dwar il-kontenut wara li jinġabar. Jiena ma narax kif hu irrilevanti eh, eh, li ma jinnam nagħmel parti minna meta jiena nibbukja titjira u d-data ma ssirx ma ssirx pubblika permezz ta' transfer imma meta tinġabar hawnhekk fl-Ewropa tinilet l-Amerikani jridu d-data tagħna biex jaqabluha ma tagħhom dak il-data li jiġbru b'mezzi oħrajn u fid-dawl ta' dan kollu jina wis nibza li nix alternativa illi uh, napprovaw dan il-ftejim illi jina ndessi propju li namel. Grazzi. Il-kellim li miss. Jina enni bil-edam nek mid-disa ta' dal-ħodu. U et niskanta u nitnixxef illi ma smajtx ma smajt il-ħat ikellem juża żewġ kelmiet infurzar tal-liġi. Ħriġt għal ġewġ minuti, forsi għatuhom dawk il-żewġ minuti li jiena ma konċem. Jiena minix Amerikan imma jiena għext fl-Istati Uniti għal bosta snin. U jiena nibża li fxiftit mill-elementi ta' din id-diskussjoni l-lum Eh, jirriflettu ħafna nuqqas ta' ta' ftejim, ta' raġunijiet, tal-intenzjonijiet. Jiena nixtieq nistaqsi lill-kellima min-naħa ta' xelluk tal-din il-kamra. Jekk jidħol xi ħaġa darek, ma tridx tkun taf għal fejn qegħdin hemm, ma jinteressakx tkun taf x'intenzjonijiet għandhom, x'biħsibhom jagħmlu għandek. Jiena naħseb li jiena kieku nkun interessat Eh, eh, jina ma nistax nifem eh, xinu dat li kollu, jina zgur se nivota favur. Grazzi, Signora Mais. Kommissjoni, naf li intom għamiltu sforz biex il-tejbu dan il-ftejim biex jgħat fil-forma li jgħat bħalissa ma xorta mux bizzejiet jina naqbel mal-kellim ta' qabli Ovvjament kulħadd jinteressa jekk jidħol xi ħaġa daru x'ġi jagħmel, imma aħna ma rridux inżommu niġbru d-dejta u nagħtu aċċess għalija lill-oħrajn. Il-Kummissjoni qalet illi wara sitt xhur il-data ssir data anonima. Imma wara sitt xhur u għaw ħafna affarijiet li rridu naħsbu fuqhom hawnhekk intqalu intqal li d-data xorta waħda se tinġabar imma dan mhux raġuni għalfejn aħna għandna niffirmaw dan il-ftejim sempliċement għax ma kienx hemm il-menti. Mem mebda urġenza fin-negozjati mal-Istati Uniti hemm ħafna affarijiet li mhux qed jiġu negozjati fuq l-istess livell. U meta tkellimna dwar il-vjaġġar blajru fl-Ewropa għallu ħafna affarijiet. U jina unnek naqbel ma' Renata Vejbe kien ikun aħjar li ma' jkonniex liġi mill liġi ħażina. Grazzi, Signora Prendergast. Kollegi, jina imħasba ħafna dwar dan il-ftejjin, propju minħabba il-raġunijiet. Ah, memx provi għalfejn għanna bżonna din id-data imma rridu niffaċċaw ir-realtà li l-Istati Uniti huma pajjiż sovran u għandhom id-dritt li jiġbru informazzjoni li jisu meħtieġa biex jaħarsu l-interessi tagħhom il-Kummissarju Malmstrom naħseb il-negozjat l-aqwa garanziji illi setat tikseb għalina hawnhekk. Jekk aħna ma nilqawx dan il-ftejjim xorta waħda se tibqa' tgħaddi data lill-Istati Uniti imma ċittadini tagħna jkollhom inqas garanziji u inqas salvagwardji. Dinja xi ħaġa li rridu nżommu f'moħħna jekk aħna bħala Parlament irridu nieħdu pożizzjoni raġonata u soda. Grazzi ħafna, Signora President, kollegi. Intqal kważi kollox. U jiena jiddispjaċini ħafna li kieku aħna kena eh, nifmu nieħdu dan id-debattit jew ninterpretaw bħala minnu favur u minnu kontra l-Istati Uniti il-Sinjura Kommissarju għamlet ħileta biex ittejjeb il-proposta oriġinali li aħna uh, eh, rifjutajnija f'Mejju li għadda mill-banda l-oħra huwa minnu wkoll illi jekk l-Istati Uniti jridu jkollhom sħubijiet eh, tajbin ma' persuni li huma maqudin magħhom fil-ġlieda kontra terrorizmu u l-kriminalità organizzata u kooperazzjoni tajba mal-Unjoni Ewropea, naħseb ikun aħjar kieku s-sitwazzjoni tkun iktar bilanċata Komissarju ma jibda dubju illi inti għamilt l-istajt, imma inti irnexilek tikseb dak biss illi ħallewk tikseb l-Istati Uniti, ġifiri il-ftajin fiħ wiz difetti wiz djufijiet ma nistax nivvota favorih. Sinjura, jiena xtaqt najt lill-Kummissarju mhux biss kemm napprezzaw ix-xogħol tagħha fil-grupp għalde imma anki illi ikkonvinċa parti kbira tal-grupp għal biex jivvoċa favur dan il-ftehim b'mod partikolari jiena nqis id-dikjarazzjoni li għamlet hi eh, bħala waħda ta' valur kbir b'mod partikolari l-impenji illi eh, toqgħod attenta ħafna fuq il-mekkaniżmi ta' reviżjoni fil ftajim u anki il-limitazzjoni tal-użu ta li sir mid-dejta taħt l-artiklu 4. Jina u koll imħazba bħal dan il-parlament mort partikolari bħal l-artiklu 4, 2, 3, 3 u 4 i taf illi aħna se noqogħdu għassa taħħa u eh, nemmen u ukoll li jisa toqgħod attenta ħafna u se taġġornana uh, kif għalet li se tagħmel wara l-ewwel uh, reviżjoni konġunta u dawk ta' waraja. Jiena napprezza dak li għamlet u konvinċit li li u l-oħrajn biex nivvotaw favur. Grazzi ħafna, Sinjura Latfod Sur Paxka. Grazzi ħafna. Fl-2007 l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti ikkonkludew flettin fuq l-użu u trasferiment ta' PNR data biex jilleġitimizzaw u jirregolaw b'mod formali il-ġestjoni ta' data ta' ċittadini mill-Homeland Security f'Mejju li għadda aħna ma bilniex ma da, fuq dak il ftejim għaliex ma kienx is l-standards Ewropej li jirregolaw il-ġestjoni ta' data personali, il-test il-ġdid tal-ftehim li diskutejna l lu saħħaħ il-protezzjoni tal-PNR data u l-garanziji għal-ġestjoni tad data b'mod legali. Ma dana kollu test il-ġdid xorta għad fih xi difetti li eh, difetti li wasluna biex nirrifjutaw f'mejju li għadda Ġifiri dan it-test huwa forma ta' kompromess. Issa aħna rridu naraw jekk għandniex il-dritt u l-mandat biex eh, nisirqu mid-drittijiet ta' ċittadini tagħna bil-moħbi u jiena naħseb li dan id-dritt mhuwiex dritt li aħna għandna. Uh, point of order, skużawni li qed ninterrompi dan id-dibattitu ma rrid ngħidilkom illi traduzzjoni bl-Ingliż u Ġermaniża għamlu żball minħabba il-kelma għax użaw il-kelma diskors jiena qatt ma nistax naqbel ma dan il-ftejim u tajt ir-raġunijiet imma nafx eh, eh, traduzzjonijiet oħrajn eh, għalux il-kontra ta' dak li għatien. Għal kollegi kollha rrid ngħid jiena se nastjeni kif kifat fl-intervent oriġinali tiegħi Iva se neħdu nota ta' dan is-Sinjura Morvaj. Grazzi, President, kollegi. Fejn sa fejn tista' tasal l-Ewropa? fejni il-linja il-ħamra ta' dak li aħna nistaw nittolleraw, dak li nistaw nċedu lill-Istati Uniti u dak li nistaw nħalluhom jimponu fuqna bħala uh, regoli u standards ta' drittijiet tal-bniedem fuqna fil-ġlieda kontra t terrorizmu uh, eh, u maddew liġijiet li ma kellhom ebda rabta mal-ġlieda kontra t terrorizmu għal 10 snin. Uh, bdew iwadbu n il-ħabs mingħajr ma kellhom smieħ ġust, mingħajr ma kellhom bizzejiet profi u dawn huma prassi li mhumiex aċċettabbli għalina. Ma kollu xorta aċċettajna illi, jib, illi jibnu eh, ħabsijiet uh, klandestini u eh, ikomplu għaddejjin eh, blaffarijiet affarijiet stil tagħhom hemmhekk. Irridu, irridu niġbdu linja ximkien. Issa nati il-mikrofonu lil kummissarju, lill-Kunsill, lir-rapporter u uh, mbagħad għandna dibattitu ieħor. Għandna point of order. Jiena nixtieq uh, nagħmel mistoqsija dwar mod kif mexxej din il-laqa, sissa mexxej ta' sew imma għandi proposta għalik ġejjieni. Jiena uh, staqsejt u kont għamnek mill-bidu, mill-bidu staqsejt u naħseb hija ħaġa raġunata illi Eh, tażel lil dawk u tagħti il-mikrofon lil dawk in-nies li jkunu ilhom hawnhekk mill-bidu mhux dawk li jaqbdu jitħlu u jollu jdejhom. Iva, nieħu nota u niskuża ruħi naf li ħaġa frustranti imma l-ħin qiegħed jafas u il-vot eh, irridu nieħduh fil-nofsinhar u għatana dibattitu ieħor il-Kummissarju Sinjura Malmström. Uh, very, very good debate. Grazie ta' sew ta' dan id-dibattitu tajja ferm, grazie tal-kooperazzjoni li kena ma' Komitat Liber ma' Reporters u kif ukoll ma' Shadows. Jiena għandi xi mistoqsijiet, jirġu xi mistoqsijiet fuq l-ambitu, l-ambitu hawnhekk ukoll indirizzu kontra terrorizmu u il-kriminalità transkonfinali serja illi tagħti sanzjoni ta' tliet snin tati kundanna skużani ta' tliet snin. Il-kontrolli tal-frontiera dwana da mhumiex għanijiet addizzjonali il-referenza għall-interessi vitali din hija rigward il-ħajja u l-mewt u il-mart komun li jittieħed. U dan naraw biss eh, fil-każijiet f'xi ftit każijiet l-2010 berba minn daw il-każijiet ma kienux involvu dawn id-dejt tal-PNR f'xi konstituzzjoni tal kont l-Ewropa, e, e, orti tista' titlob illi e, tintuża ċertu PNR biex jaraw kien hemm xi ħadd li kien jew ma kienx fuq l-ajruplan. Din ġrad biss darba fil-evoluzzjoni tagħna. Ġifieri dawn il-każijiet huma rari immens u kollha huma rreġistrati. Rigward il-push and pull, f'dan il-ftejjejm b'kontrast ma dak li għana palissa. Il-push, il-sistema push hija norma. Din hija xi ħaġa li l-qdiet internazzjonali u anki nazzjonali tal-irni tal-ajru aċċettaw u jilqaw. Ħafna biċċa kbira tal-irni tal-ajru diġà jiżaw dan il-metodu u ħajkunu jistgħu jkunu konformi ma' ħtieġa li jkollok kapaċità ta' push ta' sistema push fih da fuq il-rimedju. Ewa mm, nizzel moċar illi kullħat jista' jappella orti juża billi juża ehm, rifjuta l-aċċess kont il-libertà ta' informazzjoni. Dawn id-drittijiet tal-liġi tal ti ma jeżistux. Iżda hemm programm disponibbli għal deċiżjonijiet li tieħdu taħt il-Stati Uniti, taħt il-Gżenijiet ta' Stati Uniti li huma soġġetti jkunu soġġetti revizjoni ġudizzjarju jistgħu jkunu soġġetti l-kumpens. Dwar il-kupri ta' data. Data jirreġistratu għad-data li inti tagħti meta inti tagħti meta inti eh, kollok eh, tagħti titira, eh, tibukja tira mhux ta' tgħidlu inti se tixtru ma tixtrix l ajruport Dik dik data ma tiġix reġistrata, laqas ma tgħidlux inti xi trade union inti tagħmel parti minnu u dan laqas ma jiġi irrekordjat. Aħna irridu fil forst informaw il-passiġġieri dwar l-informazzjoni li tieħdet minnhom, id-dinja xi ħaġa importanti Mbagħad għandna artiklu 7 u artiklu 9 li huwa fasal mod iktar ċar. Barra minn hekk hemm id-dritt illi jintallab id-dejta minn individwu illi għandhom il-lan illi jinżlu fit-territorju tagħhom. Għamlu llum il-ġurnata, għamluha fil-passat, ħajmluha aktar qudiem. Bħalma ħamlu ħafna mistati minn Britanna, bħalissa aħna qegħdin innegozjaw, qegħdin fi negozjati qegħdin nistennew dibattitu aktar il-qudiem għedin nistennew biex ikonna dibattitu fuq PNR tal-Unjoni. Illa għaliex għaliex stati membri ħossu illi dan huwa għadin għodda importanti biex nġildu kontra terrorizmu iva imma iktar importanti minnek il-traffikar eh, tal-bniedem kif ukoll tad-droga. U għawnek aħna għedin għawnek biex naraw illi trasferiment tad data intuża mod proporzjonat, illimitat l hija protezzjoni possibbli ma titkellmu dwar ġitti tal-bnidem u integrità. Dinja, dan huwa dmir kollettiv ta' nentet lab il-Kommissjoni biex terġgħu negozjaw il-ftejji tal-2007 li għandna bħalissa aħna għamilna, aħna l hekk għamilna. Bla poċċa qawwi tagħkom minnaħa tal-Parlament direzzjonijiet ċari fir-riżoluzzjoni tagħkom bla poċċ tal-Kunsill ukoll. Li biex perfett le, minti men, ma ħattux 100% dak illi intom tlabtu. Le, ovvjament li le, iżda fuq il-punti kollha u ftejjem aħjar milli dak li għandna bħalissa. U għalek aħna nitolbu li jintom tifotaw favur hija. Aħna namġu ħafna importanza dan il-ftajim kif il-kol tamlu, ħan namlu revizjoni taħħa u eh, rapporter ħajkun hemm eh, esperti ta' revizjoni ta' data li jkun hemm fir-revizjoni tul ir-revizjoni naċċerta. U jiena ħankun trasparenti nirrapportak lejkom il-passi kollha fuq dawn l-evalwazzjonijiet u reviżjonijiet kollha. Grazzi. Au nom du la Grazzi fissem il-Konsil is-Sur Bodskov. Grazzi. Nixtieq nibda billi darba oħra nirringrazzjakom tal-li tajtuni ċans illi nattendi dan id-dibattitu hawnhekk illum. Dan huwa suġġett importanti illi aħna għana fuq l-aġenda hawnhekk illum. U għarajna darba oħra li din hija kwistjoni illi aħna naraw bħala importanti ħafna. Palma kien eh, ovvju eh, ma' dibattit fi dibattitu di miex kwistjoni faċli. Kien hemm ħafna punti li ġew diskussi dettal kbir, ma palma għalet Sinjora Malmstrom, jiena nishti nisa fuq il-fatt illi il-presidenza tħoss illi dan il-ftajim illi għanna l huwa aħjar minn dak li għanna qabel. Dinja l mistaqsija li aħna n nwieġbu. Dan ħajkun titjib fuq dak li għanna bħalissa u dan fisser il ħajkonna opportunitajiet aħjar biex insaħħu l-isforzi tagħna biex niġildu il-kriminalità transkonfinali, kriminalità serja transkonfinali. Dina nifhem bisħieħ il-fatt li ħafna minnkom għatantkom il-tħassib tagħkom, riservi tagħkom fuq dan il-ftehim. Iżda nittamalijin il-kummissarju stajna eh, resqu il-punti tagħna u l-femmit tagħna mod ċar, ovvjament ħanisu dawn ir-riservi kollha tagħkom għan istum bis-serjetà. Ma ħafna mill mis-kustjonijiet li tres għomek il-lum diskutajni għom ovvjament ukoll fil-Kunsil. Iżda, pal konklużjoni nixi nisħa illi dan il-ftejjim mhijiex it-tmim tal-dialogu transatlantiku fuq l-użu tal-PNR, fuq l-użu tal-informazzjoni tal-PNR, aħna għanna ftejjim fuq l-evalwazzjoni, U dan fisser il ħajkonna ċans illi naraw jekk il dispozizjonijiet tal-ftejjim uh, qed ikunu konformi fil-prazzi fil-prattika meta nitkellmu dwar limitazzjonijiet fuq l-użu. Għalhekk naħseb dan huwa pass fi triq it-tajba għall-użu tal-data eh, tal-PNR fi dan qaffas illi jippermetti li jkun hemm iktar titjib imma li wasalna għal problema urġenti li jaffetwa il-ċittadini u l-linji tal-ajru. Pa' għad Sinjora Malmstrom, il-Parlament u l-Konsil se jkunu involuti u ħajkunu informati meta jiddaħal il-ftajim u fissam il-Konsil nista' nappoġġa biss. Allura nixtieq nirringrazzjakom tal-li permettejtu li jiena nattenti dan il-battutu u grazzi tal-li ċajtuni ċans illi nippreżenta il-femmet tiegħi Grazzi ta' sew ministru issa eh, rapporter ġenra interved. Malar malar l-ewwel net eh, jiena nishti neħi nuqqas taftajim li jiena qiegħda mittelf darba. Ħadd hawnhekk ma' din is-sala mija kontra l-fatt li għandna bżonn nużaw id-dejta għal ġida kontra terrorizmu u dan il-kriminalità transnazzjonali xina foster ħadd. Iżda aħna aħna kontra l-użu ta' din id-dejta għal għannijiet oħrajn, pal per eżempju mart eh, illi jittieħed, immigrazzjoni u eh, il-kontrolli ehm, ta' dwana. Nixtieq ngħid ukoll, eh, intom għandkom interpretazzjoni ta' artiklu 4, imma dik l-interpretazzjoni mhijiex maqsuba minn kulħadd, imma dan huwa importanti hija hija maqsuba mill-Istati Uniti mill-awtoritajiet tagħhom kif nafu li dan ħajkun każ U t eh, tillet ħagġa, eh, għas Korazza Bid, iva politika hija dwar il-kompromessi, iżda ċertu affarijiet mhumiex negozjabbli palmu ma drittijiet tal-fundamentali kif ukoll il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni jien ma nistax nifhem illa li xana nixxirna li nkun ftehim aċċettabbli u tajjeb ma ħbib tagħna tal-Awstralja u mhux ma ħbib tagħna tal-Istati Uniti. Din hija ħaġa li ma nistax nifhem. Naħseb l-analiżi tal-kollega tagħna tal-IPP Surengewood kien tassew eh, laqat il-musmar frasu. Għaliex aħna m'għandniex dan is-salvagwardji iktar dajfa għaliex dawn jingħataw eh, l-leġislazzjoni tal-Istati Uniti. Anki jekk eh, aħna ma naqblux ma dan il-ftehim. Fuq il-push and pull, palma għalet għana ta' waiver mux il-linji tal-ajru kolla se jitrasferixxu uħam għal pull għal push minn Pol u nafu illi din hija eh, mhux jinforzabbli. U kif nafu, Pol għadu li mġinat għed tintużiġi fil l-Amerikan jitlu fi sistemi tal-kompjuters stana u li jieħdu d-data u jiena ma smajtx tweġiba din il-mistoqsija illa għaliex inti tikkwalifika bħala eccezzjonali f'parentesi id-dan eluf, 20 ta' eluf ta' puls kuljum, xi 82 elf kuljum, kif hija eccezzjonali? Fuq il-monitoraċċ jekk il-ftejje ma' Swift u monitoraċ ta' dan hija xi ħaġa li għandna nistgħu naċċettaw jew nużaw bħala eżempju mela monitoraċ hija hija ċajsa ċajta daħ fil-wix propjament. Jek, it-saqsu li l-nfusom, jek xaħat jiġi, jieġi per eżempju, eh, iħabatilna fuq il-bibtana, pal-Katar, l-Korea tal-Isfel, l-Afrika t'isfel, isfel ċina, Russja, u oħrajn, aħna l-esti illi ntuwa mid-dejta tana biex użawa mal-profiling fuq l-istess il-level eh, li kif qed nagħmlu mal-Istati Uniti din hija importanti ferm. Grazzi. Grazzi Sinjura Intervelt. mela nal għal dan id-dibattitu ta' jkonna vot f'nofsinhar eh, għandna punti ħor fuq l-aġenda tagħna l-stqarrijiet tal-Kummissjoni fuq it-traffikar tal-bniedem il-Ministru fis il